Uh, good afternoon. Mela, għarra snar tajb kulħadd. Issa saru 3 anki jek eh, l arloġi mux kolla jaqblu illi huma 3 Mela nixtieq inkoll nixbet l-attenzjoni tagħkom fuq il-fatt illi l-arloġġi daqsxejn waħda lura. ura dini hija tal tal komitat Ekon, laqa normali, allora l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hawnhekk u għalli nadottaw l-aġenda jekk m'hawnx oġġezzjonijiet. Mela l agenda adottata. Mbagħad għandna l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tas-26 u 27 ta' jannar tal-2010 u anki laqa l-oħra ta' 22 u 23 ta' frar tal-2010. Nista nidikjara li dawn il-minuti huma approvati. Ma nista naddu għal għal għal tabir tal-president. u l-ewwel ħaġa li eh, għandi dmir namel huwa li bħalissa li nestendi simpatija tiegħi għal eh, nis polakki kolla u membri tal-Parlament polakki eh, li għaw prezenti l-lum fuq il-dizastru traġiku li eh, sar nar esibt. U aħna stendejna li involvew il-President tal Repubblika Polakka u tant nis oħra. U jina bħala rispett għal dawn in-nis li mitu, issa nixtieq nitlob minuta ta' silenzju u nqomu bil-wieqfa u nagħmlu minuta ta' silenzju. Thank you. Grazzi, tajt il-President. Marissa mela nkomplu bil-tabik tiegħi qabel ma ngħaddu tal-workshop. Mela, l-ewwel qed nixtieq nfakkar il-membri illi nar l-erba' wara l-ofsinhar aħna nkomplu bismih fuq il-lezzjonijiet li nistgħu nieħdu mill-sitwazzjoni ekonomika fil-Greċja. U intkom kollha kemm intkom għandkom abbozz ta' program ta' dan ismieħ li se jsir fil-emiċiklu mitlita sa' sa' sitta u nofs. Jina stedint l-kellima li għamlu eh, li għamlu eh, kommenti osra biex un bati konnektar żmien għal biex inkunu nistgħu nieħdu il-mistoqsijiet u sen eh, nikordinaw minn qabel dawn il-mistoqsijiet bat avvis biex nafza eh, l-koordinaturi tal-gruppi għax nishtiqu nillimitaw il-mistoqsijiet tal-minuta u fuq eh, minuta waħda, fuq kwestjoni waħda biss, mux fuq ħafna kwestjonijiet. Ġifir kull wieħed ikollu possibilità illi jagħmel mistoqsija waħda fuq suġġett wieħed. Nixtieq nagħmel fl-aħħar ta' din il-laqa' mal-koordinatur u l-amministraturi wara din il-laqa eh, nitkellem magħhom biex najdu dan. Umbat fuq istur Dulu, Kristo Dulu, nixtieq najt li eh, rridu nieħdu nota tal-fat li huwa qiegħed eh, f'pożizzjoni delikata ħafna xuwa il-president tal-uffiċċju tal-dejn u li kulħadd josserva dan il-punt. U mbagħad hemm kwistjoni oħra tal fuq il-Greċja għada. U mbagħad għandna ħafna laqat straordinarji li ġejjin f'April. Il-laqa sħiħa, il-lista sħiħa u għallar l-erba 14 ta' April u mbagħad nhar it fi Strasburgu mis-seba sa 8 eh, flasġija u mbagħad il-ħamis fi Strasburg mid-9 nofs sa 11 nofs dispjaċiri li kellna żewġ laqat fi Strasburg, pero dan huwa l-uniku mod li nkunu nistgħu neħelsu mbagħad il-voti kollha. It-tnej 26 ta' April mit-3 sa' 6 nofs, 3 27 ta' April mit 9 sa' nofs nofsija u anki mit-3 sa' 6 nofs. U bħasoltu jkollna dettalji kollha minn qabel. U issa jiena kontenta li nistgħu nimxu qudiem u ngħaddu għal-workshop kif intkom tafu Eh, aħna ġili konna workshops, ikonna smiħ, pero aħna fortunati u koll li jirnexinna eh, indaħlu anki eh, dan il-workshop workshop di darba għax posponejna kwestjonijiet oħra. Ma mela issa nistaw nadu għal punt erba il-regolament tal-estensjoni ġenerali għal vitturi bil-mutur u nadu għal diskussjonijiet fuq l-impatt tal-afas leġislattiv il-ġdejt fuq il-konsumaturi, produtturi u bejjeħa. E, e L-impatt fuq il-prezzijiet u l-bżon li nerġaw nħarsu lejn il-kustjonijiet ta' il kondizjoniet ta' kompetizjoni fil-suq primarju qabel il-31 ta' Mejju. Intkom qed osservaw ukoll li għandi ukoll il-president tal-Kumitat eh, Imko li huwa Malcolm Haber għax nkom tafu li għaw kustjonijiet u koll tal-konsumatur Fu dan il suġġett u anki huwa stess għandu esperienza personali illi rridu u koll. Mela mela ma nitilfu fuq tarżmin, naddu għal kellima ospiti tana u l-ewwel persuna u Paul Sisizar, eh, direttur tal-industri manufattura u agrikoltura mill-Kommissjoni Ewropea, DG Competition. Grazzi, signora President. Membri onorevoli, signore. Grazzi tal-istedintu l-Kommissjoni għal din is-sessjoni tal-lum. Il-grupp tiegħi u jiena wkoll għad dispożizzjon tagħkom kif konna anke fil-passat biex nitkellmu fuq din il-kwistjoni daqshekk importanti. Settur tal-vetturi huwa importanti għall-ekonomija Ewropea dan u qasam li fija l-industrija Ewropea hija mexxija bl-innovazzjoni u settur ukoll li għandu bżonn ta' ristrutturazzjoni, mhux maħabba l-prezzijiet biss imma anki imħabba illi hemm kapaċità żejda u rridu niżviluppaw vetturi iktar moderni. Is-settur huwa kompless ħafna partit interessanti li kontribwixxu u fih wieħed mill-ikbar kumpaniji fid-dinja waqt li fl-istess ħin hemm ħafna SMEs fil- Eh, spare parts eh, nis li sewu distributuri. Il-komplessità ta' settur u l-importanza tiegħu huma dawn ir-raġunijiet għaliex aħna għamilna dan l-approċ ta' fact-finding u konsultazzjoni. L-ewwel għamilna konsultazzjoni pubblika fuq il- l-istudju kun tal-Komissjoni tal-2006 u bat wara għamilna rapport ta' evalwazzjoni fil-2008. Sajf li għadda, pubblikajna komunikazzjoni flimkien ma' evalwazzjoni ta' impatt rigorus ħafna wara din l-okkaz dawn l-okkażjonijiet il-Kummissjoni eh, E, e, bħejjiet il-proposti ħalli li kienu għal darbohra miftuħin għal konsultazzjoni pubblika. Kien hemm żewġ roundtables mal-partit interessati u anki komitati konsultativi rappresentanti tal stati membri. l u ukoll ħarġet opinjoni fuq il-fajl e li tappoġġa l-opinjoni tal komissjoni Ir-rappreżentanti tal-konsumaturi kienu a favur ukoll l associazzjoni Ewropea tal-Konsumaturi BOC indikati li ma tħossi li dan il-settur huwa problematiku, però fl-istess ħin tappoġġa eh, l-approċċ ta' Kommissjoni li kollha linji differenti fuq il- eh, fuq il eh, swieq ta' bejħ u ta', ta wara l-bejħ. il kummissjoni ah, ah, ħadmet f'ħafna modi. Fuq il-forma, l kummissjoni id-deċidiet tagħmel eżenzjoni blok uh, eh, li fjar limitazzjonijiet bil bil-linji gwida dettaljati. Tini, il reġim ġdijt issa mux se jidħol fis-seħ sal-2013 biex ikun jista' eh, nippermettu eh, l-investimenti long term ta' ħafna minn mm, daw parti interessati. Eh, operaturi indipendenti, aċċess tal-informazzjoni, eh, obbligi fuq u anki il-kodiċ ta' kondotta biex nizguraw trasparenza fir relazzjonijiet kommerċali. Però, kif jiġri? spess f'kull proċess ta' konsultazzjoni il-Kommissjoni ma rnexxilix e, e, tinkludi kollox. U dana ġara anki f'żewġ punti fuq il-bejja. Multi-branding u protezzjonijiet. Fuq il-multi-branding aħna nibqaw tal-opinjoni illi kienem ftit progress ta' din il-miżura u dispożizzjoni ta' regolament attuali introduċew spejes ekstra għal katina ta' distribuzzjoni għaz vantaċ tal-konsumaturi. Fuq il-protezzjoni tal-konsumatur dan mhuwiex għasam li jista' jiġi regolamentat eh, bil-politika moderna tal-kompetizzjoni. U u, u mħabba anki riformat tal-antitrust tal-2003. Pero nistaw nitrataw abbos moħra tal-liġi. Ta id-direttiva tal-Kunsil fuq l-Aġenti tal-Kummerċ illi aħna nilqaw. Umbatem bħal maġoranza tal-parti interessati aħna nħossu illi importanti ħafna li nċaraw l-qafas legali issa biex nkunu nistaw nagħtu ċertezza legali għal-futur. Signora President, għandi xiftit slides illi nistaw nħarsu lejom issa biex niddeskrivu l-proċess. Sfortunatament ma nix il-projector, Ivanna screen. Grazzi, perfett. Kif tistaw taraw fl-ewwel slide, l-interpreti ma nistawx jaraw il-slides mill-kabini tagħhom. There's a basic question, what is a block exemption? Eh, em eh, mistoqsija x'inhija block exemption tejn l-intraprizi biex eh, tigwidhom fir-reġimi ta' kompetizzjoni. Tati safe harbor għal kategorija ta' ftejim u tneħi eh, l-iskrutinju antitrust, pero ma tadix ġudizzju fuq kulti fuq xtib ta' kontrattu għatajjeb jew ħażin jew antikompetittiv. U maħat ħaġa ktar importanti mwix il-funzjoni taħħa li t-definixi model kontratuali partikolari jew biex t-regola il relazzjoniet kontratuali bejn il-partijiet kifat deġa. Issa, fit-tieni slide, għawnek għanna eżerċizzju ta' fact-finding li d-dena fil-2006 u da għera li memx problemi partikolari ta' kompetizjoni fissu primarju, imma il jua il-swiq iswiq tas tassu eh, tal-vetturi, però hemm problemi mbagħad bil-after sales. Ah, hemm ħafna raġunijiet għaliex eh, aħna nħossu li l-suq primarju huwa kompetittiv ħafna. Hemm ħafna ċaqliq movimenti, marġini baxxi u hemm ħafna pressjoni, eh, kapaċità ekstra fuq il-produtturi u dawn ko u dawn huma kollha prezenti fil-fissu uh, eh, tal-beħ tal-karozzi. U fuq il-aftermarket aħna rajna problemi għazvantax tal-konsumaturi, eh, kwistjoni ta' użu zbaljat tal-garanziji, eh, nuqqas ta' ċess suffiċenti għall-informazzjoni teknika u anke għall-spare parts alternativi. Issa, minkejja l-assenza ta' dawn il-problemi ta' kompetizzjoni, l-eżenzjoni attuali hija limitativa użejjed għal daqstant niproponu illi jagħmlu bidliet u kif hemm miktub fil-aħħar bullet point, din l-eżenzjoni mhux qed tagħti mezzi effettivi biex jiġu forzati ir-regoli ta' kompetizzjoni fil-oqsma eh, kritiċi tal-aftermarket. Issa fil-slide li ġejja qed taraw li qed proponu għana ċerti azzjonijiet biex nkunu nistaw nsaħħu l-infurzar fl-aftermarket. Illi mbaxxu it-threshold eh, tal-eżenzjoni issa jagħmel aktar faċli biex wieħed jieħu passi kontra eh, l-aċess Eh, kontra l fat l-aċċess huwa eh, imxekkel u eh, kontra l-proibizjoni tal-fornituri aftermarket li jibijaw anki spare parts alternativi u anki il fat li għatu il garanzijinu ma kondizjonali. Issa fil-slide dimis allinjament tal-regoli ġenerali fu il-limitazzjoni vertikali. Dan huwa l-approċ principali. M'hemm xejn speċjali, uniku fissu suq primarju, illi għet jiggarantixxi li kunem regolament ekstra eh, kifat qabel. Memx bidliet fuq dak li għandu xieqsam ma l-infurzar vigorus kontra ostakoli għal kummerċ parallel u għal manutenzjoni tal-prezzijiet, kif ukoll anki distribuzzjoni standard li hija distribuzzjoni selettiva li tibqa' hemmhekk kulħadd huwa favur tagħha il-membri kollha u l-parteċipanti kollha tal-industrija. Kif tiġat ukoll il-bidliet huma proposti fil-klawżoli multibranding u kontrattuali. Issa, fuq il dispożizzjoni multibranding eh, attualment in pratika, dawn waslu għal reazzjonijiet difensivi minna ta' produzzjonijiet mħabba l biza għal diluzzjoni tal-marka u free riding tal-kompetituri. tal il rizultati huma li spejjes, standards oljien ta' beħ, għazvantax tal-kompetituri, tal-bejja u tal-konsumaturi ċittadini Ewropej. Il-multi branding, il kwistjoni oħra kontestata f'dan il-proċess, il-multi branding se tkompli teżisti fis għal realtà kommerċali, mhux imħabba għal eżistenza u le ta' regolamenti partikolari, għala. Għax il-produtturi tal-karozzi huma dependu se jibqgħu dipendenti fuq outlets ta' eh, ta' kummerċanti multibrand fil-żoni urbani kif ukoll fu outlets multibrand iktar zar biex ikopru eh, zoni kollha popolati. Eh, zoni kollha li anki huma popolati biex intensament. Mela, xinu huma regoli ġodda illi qed proposti fuq multibranding? Musta naqra slide kollha kemm intkom daw l-affarijiet kollha ta' fuqhom. Nixtieq nitkellem mod partikolari fuq il-bullet point numru 2 u għaliex dana ġi wara diskussjoni mal-bejja. Nishtiq nizgurakom, il-membri kollha tal-komitat li aħna nisimaw eh, l-bejja, aħna attenzjoni nisimaw, ma kiek aħna nemnu u kif diġat illi regolament tal-kontratti u tal-relazzjonijiet ma jumx mħabba politika ta' kompetizzjoni, ma aħna u koll nishtiqu illi jieġu eh, ikkonsidrati l-interessi tagħhom l-iktar possibbli Eh, fil-reġim regolamentari kif ukoll aħna nappoġġaw approċċ ta' kodiċ ta' kontatta minnaħa tal-produtturi għax nħossu illi relazzjonijiet armonjużi fl-industrija huma essenzjali kif ukoll kif, kif jiġri f'setturi oħrajn. Fil-slide li jmiss fuq il-klawżuli kontrattuali, hawnhekk se nfaddal ftit ħin, eh, nifranka ftit ħin, tkellimt biżejjed fuq dawn il-punti. Il-punt li iktar waħed importanti huwa illi il kommissjoni tħoss illi eh, il-fatt li napproċaw il-programmi tal-bejja li se jkollhom bir-reġim ġdid dawn għandhom jiġu ikkonsidrati jew bil-liġi nazzjonali jew fuq livell Ewropew b'modifika ta' direttiva fuq l-aġenti kommerċjali. Għaldar boħra jina unek lest nieħu mistoqsijiet għaliex il-politika ta' kompetizjoni moderna mm, biex fuq il- Eh, bargaining power relativ eh, f'sitwazzjoni ta' negozjazzjoni u din kwestjoni irridu naċċettaw għakfini. Konklużjoni, aħna nemnu il l-proposta s-saħħa u fejn hemm ħafna uh, xogħlijiet huma uh, jidependu minnhom u l-bilanċ il-ġdid eh, eh, Nħostu li eh, il-bilanċu għahjar kompetizjoni flessibilità fissu. Huwa essenzjali illi il-produtturi tal-karozzi jistaw jiffurmaw il-pratika tagħhom mod iktar effettiv biex jaffaċċaw il kompetizjoni u hemm kompetizjoni anki fl-istess marka bejn bejja bejn anki bejn marki differenti ta', ta karozzi u din il-kompetizjoni tibqa' qawwija ħafna. Grazie ħafna. Aħna issa naddu għal eh, kellim li mis li wassur Bevan il Mark Greven eh, il direttur tal-assoċjazzjoni tal sewija Committee. Uh, let me briefly give you the view of the European automobile manufacturers uh, on, on this uh, proposal from the... Grazie Afna. Tieni proposta mill-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel revizjoni fuq il-block exemption li tirregola il-tim ta' distribuzzjoni tagħna. Fil-qosor l-opinjoni tagħna hija din. Il-Kummissjoni għamlet proposta tajba ħafna Aħna rajna mix-xogħol kollu li għamlu, mill-istudji, mill-analiżi tagħhom, mill-assessjar tal-impatt li s-suq tal-karozzi huwa ovvjament kompetittiv ħafna jekk mhux iktar kompetittiv minn prodotti oħrajn u jirina li ma hemm lebda raġuni għalfejn aħna għanna nżommu għafas legali iktar restrittiv għal dan is-settur meta nikkomparaw ma' setturi oħrajn. Għal stand naqblu li l-aħjar ħaġa hija li napplikaw din l-eżenzjoni ġenerali. Anka jekk aħna naċċettaw li għamil sens li nżommu ċertu regoli speċifiċi għal aftermarkets għaliex u għamennu u nemnu li il-swija ta' parts, eccetera, u informazzjoni importanti ħafna fis settur tal-karozzi għattar minn oħrajn. Aħna rridu li dawn ir-regoli jiġi applikati malajr kemm jista' jkun. Fil-qosor, fil rigward ta' l-aftermarket, aħna nħossu li dan huwa suq kompetittiv ħafna, għan iktar minn 50% minnu. U dan għaliex dan ifisser li manna lebda problemi biex nżommu ċertu regoli speċifiċi għall spare part, għall warranties, kif ukoll għall informazzjoni ta' um, maintenance u tiswiet. Għal daqstant, ser inkomplu natu din l-informazzjoni ta' maintenance u repair kif hemm fis-suq palissa, ġifieri din tapplika diġà u aħna ser nibqgħu um, ehm, napplikawa. U mbagħad hemm il-kwistjoni tal-vetturi il-ġodda li għandhom l-standards il-ġodda tal-Euro 5 jew inkella l-Euro 6 għal dawk kummerċali u din hija kundizzjoni għat l-approvazzjoni ta' dan it-tip. U jekk allura din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli ma jistax ikonna type approval għal vetturi il-ġodda. Ma għandna l-ebda problema hawnhekk u mem l-ebda impatt kbir mistenni uh, fir-rigward tal-aftermarket. Aħna edin f-situazzjoni simila ħafna bħal prodotti l-oħrajn kollha, suq kompetittiv, bl problemi speċifiċi, kellna dawn il-problemi l-aħħar darba li l-Kummissjoni għamlet reviżjoni tal-block exemption, kien hemm differenzi fil-prezzijiet sinifikanti dak iż-żmien u kien xi ftit diffiċli għal eh, konsumaturi biex jixtru karozzi eh, minn postijiet oħrajn, però Xejn minn dan ma seħ sa mill-2002 u għal daqstant aħna qegħdin f'suq kompetittiv li qed jaħdem tajjeb ħafna għal daqstant dan is-servizz eh, qed jaħdem kif jaħdem mod tajjeb kif jaħdem f'setturi oħrajn. U importanti ħafna wkoll li jekk aħna napplikaw dan il-block exemption ġenerali dan ma jfissirx li kollha ser jinbidel fis-settur tal-karozzi. Fil-fatt biex inti taddi mill-regolamentazzjoni li għanna bħalissa għal dik ġenerali mux ser ikunem hemm ħafna differenza, hemm xi ftit punti li forsi nistgħu nsemmu f'dan id-dibattitu għaliex għal-bqija kważi kważi kollox ser għal istess kif inhu bħalissa. Allura jekk xi ħadd ser jgħidilkom li din hija xi tip ta' revoluzzjoni le mhijiex. Ir-regoli jagħmlu xi differenza kif tgħid il-Kummissjoni u dan jiġri biss fil-qasam tal-multibranding fejn uh, ikunu edin jimbijaw ditti differenti fl-istess showroom din hija xi ħaġa li dejjem eżistiet u ser tibqa' teżisti dejjem meta jkun hemm meta dan ikun jagħmel sens flat ekonomiku. għaliex għal ċertu manufatturi per eżempju ma jkunx jagħmel sens li inti dbih, per eżempju prodott tip ta' prodott wieħed biss ta' ditta waħda biss, ekonomikament ma jagħmilx sens. Allura dan se jisir skont kif ikun l-aħjar. Punti ieħor li huwa importanti huwa dwar il-contractual clauses kif sejħet il-Kommissjoni jew inkella id-dealer protection issues kif isejħulhom oħrajn dawn qegħdin fuq l-slide li jmiss nixtieq ngħid kentejn dwar dan ukoll aħna nħossu li dawn il-kwistjonijiet huma kwistjonijiet ta' vera iżda miħomx kwistjonijiet ta' kompetizzjoni. Dak li għanna fi regolamentazzjoni bħalissa huma dispożizzjonijiet li jagħtu lid dealers l-opportunità li jbijaw in-negozju tagħhom lil dealers oħrajn, tgħid ukoll li jekk inti tit tala id-deal tiegħek inti trid tagħti notice ta' sentejn u jekk kun hemm xi konflitt litigazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-kuntratt, allura ikun possibbli li inti tgħaddi għal arbitrazzjoni iktar milli tmur il-qorti għaliex il-qorti dum iktar u tqum ħafna iktar flus. Dawn jomx kwistjonijiet ta' kompetizzjoni għaliex dawn għandhom l-ebda influenza fuq il-konsumatur innifsu iżda biss fuq l-offerta tal-prodotti fuq il-prezz tal-karozzi din dawn kwistjonijiet ta' kwalità tas servizz u m'għandhomx jaqsmu xejn mal-kompetizzjoni. Dawn huma kwistjonijiet ta' contractual relations. Fil-leġiżlazzjoni Ewropea din hija xi ħaġa rikonoxxuta ħafna għaliex inti jekk tara block exemption regulations oħrajn, inti ma ssib xejn dwar il-protezzjoni tal- eh, partijiet iktar dajfa f'dawn ir-regolamentazzjonijiet, anka per eżempju fir-rigward tal-likel, prodotti tal-likel, intom il-koll taqblu li supermarkets il-bejja għandhom iktar poter mill-kumpaniji li minn għandhom jixtru l-prodotti. Pero ħadd minn kien dan ma ħass li kien hemm bżonn ta' xi regoli speċifiċi biex niproteġu lil dawk li e, jagħtu provista tal ikel Għaldaqstant, aħna nħossu li m'għandniex bżonn ta' dawn it-tip ta' regoli regola oħra li għanna nħossu li nistaw ma nix bżonna hija dik li ta' dritt li inti tbih il-negozju tijak. Ovvjament dan huwa il-negozju tijak, pero huwa il-franchise tal-manifattur jew inkella id-ditta li qed tiġi rappreżentata minn dan il-negozju. U allura jekk dealership ser jimbih il-manifattur għandu jkoll ikollu vuċi f'dan kollu. Jrid ikun hemm bejn id-dealer u l-manifattur. Dan kien hekk qabel l 2002 u tnejn qabel ma aħna ksibna l-regolamentazzjoni preżenti. Għalfejn qed iseħħ dan? Għaliex aħna qegħdin naraw li regolamentazzjoni preżenti hemm ċertu sitwazzjonijiet li mihomx ta' interess pubbliku għal pubbliku. Aħna rajna gruppi per eżempju fir renju Unit li jixtru dealers oħrajn bi flus li jkunu is-self ovvjament mbagħad minħabba l-kriżi finanzjari dawn il-gruppi sabu f'diffikultajiet u r-riżultat ta' dan kien li bdew jalqu. Bdew jalqu id-dealerships li huma kienu kisbu u allura ħallew lil manifatturi biex isolvu dawn il-problemi, ċertu konsumaturi u kol spiċċaw minar ċertu prodotti disponibli għalihom. U allura din mi xi ħaġa tajba, daqstant aħna nemnu li nix bżonu u nix nżommu. fir rigward ta' notice periods, fir rigward ta' terminazzjoni u l-possibilità ta' arbitrazzjoni jekk ikun hemm konflitt fir-rigward tal-kontrat, dawn huma prassi tajbin tan-negozji u aħna nħossu li għandna nżommu barra mill-regolamentazzjoni, din hija xi ħaġa li nistgħu naqblu fuqha bejn il-partijiet. Il-manifatturi per eżempju Ġappuniżi u Ewropej diġà adottat kodiċi ta' kondotta li permezz tiegħu kommettew ruhom li ser iżommu dawn iż-żewġ punti fid-dealer agreements tagħhom u allura dawn ser jinsabu fil-ftehimiet kollha fil-futur. Fil u dawn ser jiġu infurzati bil-qorti. U allura aħna nħossu li d-dealers fi rigward ta' dan kollu għandhom l-istess drittijiet, ser ikollhom l-istess drittijiet bħal m'għandhom bħalissa. ser nippospon l-applikazzjoni ta' fir tal-posponiment tal-sales rules tal-2013 aħna nħossu li dawn għandhom jiġu applikati issa ma kemm jista' jkun għaliex id-dealers huma involuti kemm fis-sales kif ukoll fis-servizzi. U allura nħossu li huwa tajjeb jekk iż-żewġ regoli jiġu applikati fiż-żewġ oqsma fl-istess ħin. Jekk dan ma jistax isir, din hija xi ħaġa ta' ħasra. Aħna nħossu li dan il-posponiment mhuwiex utli għaliex aħna ninsaw f'sitwazzjoni diffiċli bil-beħ tal-karozzi li sal-aħħar ta' din is-sena probabbilment ser ikun niżel 20 fil-mija komparat mal-2007 u il-beħ ta' trakkijiet niżel 35% u għal daqstant rridu nagħmlu xi ħaġa, irridu nibdlu eh, l-istrutturi għal din is-sitwazzjoni tas-suq u ma nistgħux nibqgħu nistennew. Punt importanti li nixtieq ngħaddilkom illum huwa li nirrakkomandaw l-istituzzjonijiet Ewropej li jieħdu deċiżjoni dwar il-futur tal- eh, block exemption regulation irridu jisir malar kem jista' jkun kollox ġi analizzat b'ħafna studja, ħafna assessjar tal-impatt u jekk id-deċiżjoni ma sirx issa l-industrija kollha kemi ser tkun f'inċertezza kbira sal-2013 u mhux ser tkun taf x'ser jiġri wara għal daqstant din hija l-ar ħaġa li tista' tiġri ħafna mill-autoritajiet ta' kompetizzjoni nazzjonali jaqblu mal-Komissjoni, il-Kumitat Ekonomiku Soċjali huwa kuntent ukoll bil-proposta u aħna nħossu li għandna nimxu b'din proposta. Grazzi. Grazzi ħafna tgħid il-President, issa ser Naddu għal eh, Sue Robinson u Hillary Sykes huma ser jaqsmu il-ħin tagħhom għad-diskors tagħhom. Grazzi ħafna tgħid il-kelliema dwar nofsinhar it-tajjeb, grazzi tal-li tajtuni din l-opportunità biex nagħtikom l-opinjonijiet ta' dealers dwar din il-kwistjoni. Biex nagħtikom ftit backwards, aħna industrija fit 380.000 elf ehm, membru eh, b'ħafna SMEs involuti u l-estensjoni sal-2013 kienet aħbar tajba ħafna għalina. Pero minna ħal oħra aħna sviluppat eh, dizappuntati ħafna bla bozz ta' proposti. Jekk naraw eh, x'kisbet il-block exemption prezenti, palissa din offriet eh, libertajiet għal multi branding u cross-border trading biex eh, jiġu eh, mkabra il-negozji, ikun hemm iktar espertiz u kol dan kien ta' beneficju għal konsumatur kemm biktar għażliet u kompetizzjoni ta' prezzijiet. Ta' ukoll id-dealers iktar fiduċja u konfidenza biex jinvestu u kien hemm investiment ta' madwar 2.5 miljon sa 3 miljoni. U koll din tat price convergence il-konsumaturi u koll iktar kompetizzjoni fir rigward tal-prestijiet għal konsumaturi tat iktar disponibilità u iktar azliet ta' prodotti. Kien hemm iktar fiduċi, fiduċja fil-dealers fil u aħna kieku ma stajniex neżistu kieku dan kollu ma natax lid-dealers. kienem per eżempju l-abilità l franchise timbih, l-arbitrazzjoni u u u kol iktar distribuzzjoni. in non-renewal tal-franchise tassigura li dan mux ser iwassal għal pro-competitive behavior. Fil-slides ser taraw il-graf tal-price convergence. Jek taraw din il-graf tistaw taraw Eh, xġara wara l-aħħar Block Exemption Regulation. Dan mhuwiex l-unika fattur però kellu rwol importanti ħafna. L-ewwel proposta tal-Block Exemption permezz tas sistema il-ġdida inħossu li din hija vaga ħafna. Palissa regolamentazzjoni fija 88 paġna li fija linji gwida li huma importanti ħafna u tajnuna fir-regolamentazzjoni il-ġdida hemm żieda ta' 40% 126 paġna. U allura aħna ma nistawx naraw kif dan ser iwassal regolamentazzjoni aħjar. Din tfoġġi lill manifatturi tal produtturi tal-karozzi f'sitwazzjoni ħażina. U wkoll inti persuna li tixtri per eżempju karozza tiġi meqjusa daqs persuna li xtrat xi fwiħa jew xi ħaġa oħra żgħira. Il-bilanċ tal-poter bejn il-produttur u id-dealer dejjem kienet kwistjoni importanti. Il-Kummissjoni dejjem ridet tadotta mudell ekonomiku purista, però ma rikonoxxietx l bilanċ eh, ta' poteri u il-ħsar li kienet sissir l konsumaturi. Ir-regolamentazzjoni tal-ber privat tagħmel ħafna biex tindirizza dawn il-bilanċi, però dawn il-miżuri kollha intesew. U allura dan l-approċ teoretiku ser jagħmel sara l interess eh, tal-konsumatur u ser ikun hemm nuqqas ta' għażla u nuqqas ta' kompetizzjoni li mhux ser tkun ta' benefiċċju għall-konsumatur. Nistaw najdu li il-pazjent ħa il-medicina u jider li issa qed iħossu aħjar u allura ejjew allura u dan kollha li stessir iktar sara. Nishtiq nirringrazzjakom tal-istudentuni biex nindirizzakom hawnhekk illum. Issa nixtieq inkellimkom dwar il-kodiċi ta' kondotta li ġiet preżentata mill-manifatturi u l-organizzaturi u organizzazzjonijiet oħrajn, skużawni ir-riassessjar ta' kondizjonijiet ta' kompetizzjoni uh, irridu naraw ux xira li jiġi infurzat qabel l-2013 jew wara. Inkonsiderazzjonijiet importanti li jittrattaw il-bilanċ ta' poteri qed jiġu indirizzati b'mod tajjeb ħafna fil-block exemption preżenti li għandna bħalissa dan jati li dealers iktar konfidenza biex huma ikunu jistaw jużaw il-pro-competitive pressures li jistaw jużaw jekk dawn taw l-indipendenza li għamlu hekk. Biġifiri jkun hemm cross-border sales, il naqsu per eżempju l-prezzijiet, bej ta' intermedjari transkonfinali u flebda post dawn il-miżuri ma jistaw jiġu replikati u jistaw jisiru biss permezz ta' sector specific regulation. Huwa ta' dizappunt li dawn il-protezzjonijiet kruċjali ser jiġu abbandonati fisem regolamentazzjoni aħjar. Il-qafas il-ġdid jagħti fiduċja ġdida fil-manifatturi mhux biex ma jużawx il-poter taħon fuq id-dealers. Kif għalinna s-sur Greven iktar kmini, U minnu li fis-settur per eżempju tal-supermarkets l-autoritajiet tal-regolamentazzjoni fir-Renju Unit issa edin jaslu għal-bidla wara 10 snin ta' attentati fir rigward tal-Voluntary Code of Conduct. U issa edin jammettu wara 10 snin li dawn il-Voluntary Code of Conduct ma jaħdmux u qed jagħmlu eh, qed uh, jimponu fuq is-settur tas-supermarkets. Ta Aħna qed naraw nistgħu nqablu bejn is-settur tagħna u s-settur liħor l-settur liħor tas-supermarket fir rigward tal-bilanċ ta' poteri il-manifatturi jistaw jgħamlu pressjoni kbira fuq id-dealers mhux biss bil-permess ta' contractual terms iżda permezz ta' teddid ta' terminazzjoni per eżempju jew inkella ta' rifjut ta' permessi biex jagħmlu affarijiet fejn hemm bżonn ovvjament ta', ta permess. Immaġinaw per eżempju dealer li irrit jirtira u irrit bih dealership tiegħu. Jekk dealer ieħor qed jiġi um, mġiel biex ma jixtrix dik id-dil, ovvjament dan il-negozju jista' jinbih lil lil kulħadd u l-investiment jista' jintilef u dan mhux se jispira lill-investituri futuri u mhux se jispirhom biex jinvestu f'dawn in-negozju. Negozji din hija ta' Aħbar ħażina għal konsumaturi qegħdin jistennew faċilitajiet aħjar, servizzi aħjar, taħriġ aħjar u kull ħaġa oħra li għandha x'taqsam mal-protezzjoni tal-manufacturers brand u servizzi tajbin. Kodiċi ta' kondotta tista' tkun ta' benefiċċju, però għandu jkollha żewġ fatturi, id-dritt ta' transfer u manifatturi li jingħataw eh, raġunijiet għal terminazzjoni u jkun hemm trasparenza sieħa mhux biss permezz ta' voluntary code ista taħt xi ħaġa li tista' tiġi infurzata. Jiddispjaċini aħna ma naqblux mal-opinjonijiet espressi qabel li din għandha għandha ssir fil-qorti għaliex m'għandux ikun hekk. Issa fuq il-kwistjoni tal-evalwazzjoni ta' kondizjonijiet kompetitivi, aħna napprezzaw il-fatt li il-Kommissjoni il id-deċidi tamel l-offerti li qed naslu għalihom illum. E, dispjaċina però li l-konklużjoni tal-konklużjoni ntlaħqu ħafna qabel Mejju tal-2008, ċewa meta huma ħarġu rapport tal-evalwazzjoni. Huma kienu diġà iddeċidew għabbażi tal-informazzjoni bejn l-2002 u l-2006. Għal daqstant, il-stadju kien immatur biss, wis, fuq dak li għandu xieqsam mal-adattazzjoni għal kumpaniji oħrajn ġodda. L-informazzjoni tal-2007 waslet wara sentej biss tal-applikazzjoni sħiħa tal-regolament u dan huwa kmini wis biex wieħed ikun jista' jasal għal dawn il-konklużjonijiet. Aħna nafu illi il, eh, aħna jaqblu magħna il-grupp sepra. Il-kondizjoniet bla preċedenti eh, li għanna l-lum qoddimna fil-ekonomija globali bħal inċentivi għall scrappage per eżempju, u stan nitkellem fuq aktar tard ukoll. Issa hemm 4.3 eh, xerreja ġodda li ġew introdotti f'dan is-suq. Jidilli li huwa ħaġa stramba illi aħna qed noħorġu da li dawn in-nies għamlu l-investimenti fil-karozzi ġodda u l-gvernijiet il-ġodda qed jappoġġawhom biex jagħmlu eh, biex jaqtaw minn dan. U dawn l-individwi skont l-istatistika tar renju Unit huma 60 fil-mija eh, nis l-jum aktar eh, l-jum aktar minn 60 sena u uh, nofsom um, għatma kellhom karozza qabel. Meta niġu għal proposti li ġew mill-lobby tal-konsumaturi, aħna narfu illi di dan huwa grupp partikolarment vulnerabbli. Għandhom stennijiet oljien ta' networks autorizzati jishtiqu illi il-vetturi jiġu uh, uh, trattati b'mod tajjeb u anki fuq il- after sales biex ikun hemm terminazzjoni kontra il-kummerċant se jimminaw l-opportunitajiet il ta' il-konsumaturi li qed jieħdu benefiċċji minn min, min dan, min dan, dan ix-xiri. Issa fi slide li ġejja dan is suq għandna nerġgħu nħarsu leħ qabel 2013 qabel ma qabel ma eh, jitnaqqas wis u la darba inneħu il breaks u l-karozza nizla l-isfel u diffiċli illi wieħed jirnexilu jagħmel revers. Grazzi ħafna l-attenzjoni. Grazzi. U issa l-aħħar kellima hija Lorian Krid illi kellimna minnaħa tal mill-perspettiva tal-konsumaturi. Il-War of Senator Tajb, senjuri, grazzi tal-li eh, stedintu l-FIA biex titkellem fuq il-konsumaturi mobli L-ewwel nixtieq nitkellem fuq il-FIA aħna nirrepreżentaw 79 eh, korpi indipendenti u aħna interessati li nigarantixxu soluzzjonijiet għal konsumaturi. Aħna nakkumpanjawhom kullimkien, nejnuhom biex jażlu jażlu vettura, jam namlu crash testing, natuhom il-magazines, nejnuhom meta eh, il-karozza tagħhom tieqaf u natu għom anki eh, pariri legali u anki kwestjonijiet ta' tiswija. Aħna organizzazzjoni tal-konsumaturi u aħna speċjalizzati. Mena f'din is-slide qed taraw illi eh, tistgħu tirrikonoxxu r-rwol tagħna anki bir-regolament 1400 tal-2002. Aħna ħdibna mal-Kommissjoni Ewropea, ħadna sem fil-roundtables tal-livelloli mal-komissarju Kress bħalissa aħna l-uniċi rappresentanti tal-konsumaturi mobli. Issa barra minnek aħna konna attivi mal-stakeholders automotivi u aħna kontenti li se nitkellmu llum mal-Kumitat Ekon fuq l-aspetti iktar tal-konsumaturi tal-dibattitu. fil slide li ġejja għal-konsumaturi Il-karozza hija l-iktar spiża wara li wieħed jixtri dar u wara saħħa. Eh, fis-sena il-manutenzjoni u t-tiswija se tkun daqskemm tkun tqum karozza ġdida. U għalhekk eh, li wieħed meta jixtri karozza mhux bħal meta jixtri ħaġa oħra li għandu bżon kwestjoniet speċifiċi. Bħalissa hemm leġislazzjoni waħda biss li titkellem fuq il-suq primarju u l-aftermarket. Il-bidla bl-estensjoni sar-2013 u il-guidelines il ġodda għal-after market jistaw iwaslu għal komprensjoni iktar diffiċli se jkollha impatt negattiv fuq il-konsumaturi aħna nibżaw biss li jekk jiġri da se jkun hemm inqas kompetizzjoni inqas għażla u l-prezzijiet se jitilgħu. Issa ħajtol fid-dettalji. U issa nixtieq mm, ukoll ngħid li b'mod ġenerali dejjem hemm iktar għazliet ta' mobilità, mhux biss karozza, imma karozza li fija servizzi u tiswija għal ċertu periodu. Iġifiri, hemm separazzjoni bej suq primarju u l-aftermarket u jista' jkun għaxejn diffiċli għal konsumaturi eh, mħabba eh, l-azliet differenti. Issa fi slajt li jmiss nista' nitkellem fuq il-kwistjoni tal-multi branding illi tkellmu fuq kemm il-Kummissjoni kif ukoll anki partit interessati oħrajn illi se waslu għal bidliet il-konsumaturi il-fatt li jemmejt tal-konsumaturi fis-suq privati fisser illi e, iridu e, se tkun diffiċli e, għax weħt jista iqabbel il-prezzijiet fuq ċertu livell b'medja differenti mill-internet, però il- karozza u jħet irid ikun irid jipprova eh, prodotti tal-istess marka wkoll. Eh, hemm uh, ukoll impatt fuq l-innovazzjoni illi ħaġa tajba l-konsumaturi fl-opinjoni tagħna. Potenzjalment aħna rajna illi il-multi branding permetta illi kun hemm eh, karozzi ġodda bħal kija illi joħorġu fis-suq li ma kienux kienu possibbli minnar dan eh, il-Block Exemption Regulation. U nishtiq anki nerġa l-ura fuq l-argumenti li għamlu il-kallima ta' qabli. Il-situazzjoni fil fat tiebet minn 2002 u eh, fisem il-konsumaturi jina kont inkwetata nara li il situazzjoni qed titbiddel meta, meta wieħed e, e, jara li il-bidliet kienu tajbin għal konsumatur. Il-punti tajbin potenzjalment eh, ċerti kazijiet jistgħu ġim problemi għal garanziji, per eżempju. Issa għal daqstant fisem l-FIA, aħna nittamaw li jkun hemm iktar żmien għal rievaluzzazzjoni eh, u aħna nifmu li tista' titnaqqas il-kompetizzjoni għal daqstant tkun ta' dannu taħsara għal konsumaturi. Minna l oħra, mbagħad hemm kwistjoni oħra Ilja importanti ħafna li ċu l-garanziji kif qed nek fl-slide. U għed, rrit jgħamil differenza bejn il-garanzija legali u garanzija stiza. Il-Kummissjoni qalet li hemm problemi fil-kompetizzjoni għax ċerti produtturi kellhom it-tendenza illi il-garanzija stiża eh, tiddependi bil-tiswija esklużiva tal-vettura fin netwerk tagħhom. Għalina FIA Eh, li aħna najnu l-klienti li tefrom il-karozza fuq is-suq tistaħlna xi problemi u aħna għandu jkollna possibilità li nejnu il-konsumaturi li tefrom il-karozza u għawnek qed naqas il-kompetizzjoni u l-għażla wkoll. U fil-slajd li ġejja il-proposta korrenti mill-Komissjoni hija li naraw kwistjoni ta' garanzija fil-guidelines. Memx problemi kbar, per eżempju, meta jkunem bejjeħ li joffri kontrat differenti illi ma jirreflettix ħafna drabi xogħol effettiv li jisir aħna ma konniex bilna fuq il fat li ma ġiex indirizzat da fil-mini BER għax anke aħna nafu li il-BER mhux se jirrigwarda il-produtturi Kolla, se wasal lejn Et tagħtina sinjal ċar ta' dak li huwa permess u dak li mhuwiex permess għal daqstan ta' parti il-limitazzjonijiet u l-warranties għandhom ikunu inklużi fil-BER. Barra minn hekk aħna nħossu li servizz addizzjonali offrut lil konsumaturi jistgħu jkunu kondizzjonali bejn ir-relazzjoni esklusivi mal-manifatturi dawn ikunu ta' imnizlaw wkoll fil l-zistazzjoni li jmissa biex aħna nassiguraw li issu ikun kompetittiv u jippermetti l-konsumaturi biex jagħmlu l-aħjar għażliet għalihom. Meta jkunu ser jagħmlu pereżempju twissijiet, tiswijiet u di għandax taqsam ukoll mal-marka u il-network partikolari. Konsumaturi ukoll ikollhom aktar ħeġġa li eh, jivvjaġaw fit iktar li lin meta jiġu biex jiexu l-vettura tagħhom. Allura meħtieġa biex ikun hemm ikun hemm servizz tajb ħafna wara wieħed ikun xtara prodott bħal vettura. Wara l bih aċċess ta' informazzjoni teknika jew ukoll importanti u meħtieġa, importanti u meħtieġa li jkun hemm suq tajjeb wara ibbeħ ta' vettura li importanti li tinżamm informazzjoni dwar it-tiswijiet u s-servizzi li natu wara l-beħ. Il-kollegi tagħna wkoll qalu li l-istess ammont ta' informazzjoni għandhom hemmhekk disponibbli għad-dealers kif ukoll waqt il-beħ kif ukoll wara l-beħ. Il-roadside rescue ukoll għandhom bżonn informazzjoni differenti sabiex huma jaqdu servizz tajjeb. Allura aħna ma nkunux sodisfatti bis-soluzzjoni biss li natu ehm, informazzjoni biss waqt il-beħ, ma natuhom anka wara l-beħ sabiex l-informazzjoni tkun disponibbli anka f'mezzi differenti, forum differenti fl-internet u modi oħra biex bekk inkunu nistaw natu l-informazzjoni neċessarja mis-settur indipendenti, anke jekk din informazzjoni tmur kemm xejn iktar lilin mill- tiswijiet autorizzati li siru. L-aċċess għall informazzjoni teknika, aħna unek għanna l-istess uh, talba l-Kommissjoni biex din tiġi interessata u għanda tkun restrizzjoni li titpoġġa fil-BER palissa jgħan direzzata fil-linji gwida li ser ikunu vinkolanti fil-Kommissjoni, aħna konxi ta' dan kollu, pero aħna nemnu li l-effett għandu nżidu referenza għal mini BR e u aħna wkoll daqsxejn mħazba li definizzjoni sħiħa fuq informazzjoni teknika hekk kif bħalissa fil-IFF miex inkluża fil-BER u aħna nixtiequ li din ukoll tiġi miżjuda fil-mini BR. E Għalhekk 50 klim pala l-FIF li tkun inkluża fil pala rappresentanti tal-konsumaturi għandhom ikunu inklużi fissu sabiex jużaw dawn it-tlet snin sal-2013 sabiex jevalwaw il-multi-branding, il-marki multipli u back ikollhom mod forsi aħjar kif jistaw jħolqu regolamenti wara l-2013. Mbagħad għandhom il-restrizzjonijiet vertikali u definizzjoni wkoll sħiħa ta' aċċess għall informazzjoni teknika fil-mini BR u fuq il-garanziji u aċċess għall informazzjoni teknika titkun hemm sabiex nassikuraw li il servizzi jew is-suq wara l-beħ ikun kompetittiv għall konsumaturi Grazzi. Right. Thank you very much. Uh, we'll now move on. Wis issa nistaw naddu għal mistoqsijiet u diskussjonijiet. U nishtiq nitlob il-Melkem lix jider li huwa pront biex jibda bil-mistoqsijiet sakemm il-membri l-oħra jkunu jistaw jamlunna sinjal biex jissaqsu eh, kol qed ra Silvia wkoll, però ħana il-kelma l-Melkem. Iva, grazzi sew Sharon u l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lilek li l-kumitat tiegħek tal-li inti ħejjejt dan il-workshop. Tajtna l-opportunità biex aħna kolna dibattitu pubbliku fuq numru minn daw il-kwistjonijiet U kif għat aktar kmini mill-perspettiva tal-Kumitat tiegħi aħna konna mħasba, mo partikolari dwar l-aspetti li affettwaw il-konsumatur u aħna kellna eh, interess dirett f'dan il-Kumitat tagħna rigward kwistjoni ta' informazzjoni pratika u għalhekk nixtieq l-attenzjoni u l-mistoqsijiet tiegħi fuq dawn il-kwistjonijiet Naħseb li tħassib tagħna dwar il-kwistjoni tal-konsumatur huma evidenti fil-varjetà sħiħa ta' sottomissjonijiet li aħna kellna u anki kummenti li saru minnaħa ta' kollegi tagħna u nixtieq ukoll nisħaq li numru ta' konsumaturi u għandna assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi bala l-FIA li għamlu resqu l-talbit tagħhom il-kummissjoni, kummenti li aħna hawnhekk stess qajjimtna. Mela ħana d mistoqsija tiegħi li forsi hija mistoqsija ġenerali għal kommissjoni u għal kellim oħra li se jitkummentaw fuqa. Jina kont involut, kif naħseb kienu numru ta' kollegi tiegħi, konna involuti f'dibattitu pjuttost wiesa u dettaljati fuq il- l-assunzjoni blokkata li kien fl-2002 u din waslet għal bidla radikali. Naħseb li aħna rajna fid-dejta li ressaqna li din pjuttost kienet ta' suċċess. U jina naħseb li nabil qabel kollox id-dealers għamlu punt prinċipali u tajb ħafna li l-analiżi tal-Kommissjoni tidher li ġiet żviluppata qabel il-bidliet sinifikattivi li saru fil-suq globali f'dawn l-aħħar xhur. Snin, skużawni, però nixtieq nindirizza din il mistoqsijax, x'qed tikkawża din il-bidla. Il-konsumaturi ma talbux għal-bidla, il-manufatturat laqqas ma saqsa l-bidla. Sakemm naffjim dak naffjim ma li hemm lebda nuqqas ta' ħidma eh, operattiva li tagħmel qed titlob għal din il-bidla. X'ingħidu fl-interess pubbliku li forsi qed tikkawża din il-bidla? Din hija mistoqsija li hija importanti li nsaqsu lill-Kummissjoni li x'intom qegħdin tresqu din il-proposta, però jiena ma mhux qed nagħmel sens Eh, mill-interess jew il-benefiċċju ta' interess pubbliku jew kif ħadd affettwa din il-konsumaturi. Dan huwa l-ewwel punt tiegħi għaliex jiena naħseb li fuq livell politiku aħna intitolati li nkunu sodisfatti li jkun hemm verament interess pubbliku qabel ma aħna nipproċedu bix-xogħol tagħna. Id-dispożizzjonijiet ġenerali fuq il-konsumaturi Fil-fatt jina notajt li fil-prezentazzjoni tal-Kommissjoni jina rajt li kienem punt interessanti u li nixtieq insaqsi aktar fuqa dwar il-dispożizzjonijiet ta' prezenti ta' multi-branding. Fil-fatt kienem livelli olin ħafna ta' beħ u dawn ma ta' zvantaċ għal dealers u anke għal konsumaturi. Issa, jina ma naħsibx li għandi analizi ċara għal fejn Eh, kienu zvantagġat, per naħseb tkun utli jekk aħna nistiednu l-konsumaturi u d-dealers biex jatuna l-perspettivi tagħhom rigward l-operazzjoni ta' dawn il-multi-branding. Fil-fatt, eh, hawnhekk rajna fuq is-slide, u din forsi tista' indikazzjoni dwar eh, l-interess pubbliku, l-benefiċ tal-interess pubbliku rigward din il-proposta. Issa nxinna della ħar punt, sur ċer, li għandha xtaqsam ma' informazzjoni teknika Mela, għabel kollox nixtieq ngħid li il-salvagwardji ġifiri wara li jisir il-beħ u t ta' dan, dan huwa fattur li aħna natuħ merħba din il-proposta u nasab li kollegi fil-komitat tiegħi jaqblu miegħi u forsi għandna nitkellmu aktar fid-dettall dwar dan. Però ma nixtiex nitkellem biss dwar informazzjoni teknika x'bla bla dubju dinja dan huwa fattur kruċjali. Il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni li issa hemm rekwiżit legali Eh, obbligatorju għal din l-informazzjoni li trid issir disponibbli fir-regolament li fil-fatt inftiem mill-Kumitat tal-Ambjent kif ukoll bl-appoġġ tal-Kumitat tiegħi bil-komponent tal-informazzjoni. Nixtieq però li l-Kummissjoni tikkommenta jekk huma tassew jemnux li li wieħed joħroġ linji gwida li jiena hekk qed nimmaġina li jagħmlu lix jina qed nara unek, sa kem nix ser żbaljajt et nara li danu rekwizit li mal-ħruċ ta' dawn il-linji gwida Eh, jekk mhux ħajkunu biżejjed biex jassikuraw li l-informazzjoni teknika disponibbli għal karozzi li mhumiex eh, karozzi kummerċjali mhumiex forsi koperti mill-regolament tal-2009 u ta' bilħaq il-linji gbidi għamlu għacċara u ħani kwota hawnhekk li l-artiklu 101 li huma obbligatorji dawn mhumiex mhux qed jobbligaw il-fornitur biex joħorġu l-inji gwida standardizzati jew inkella jipprovdi informazzjoni teknika assistenza teknika. Issa xi ngħidu dwar l-aċċess ta' informazzjoni teknika. Eh, dan jista' dan jista' jkun li din, din il-kwistjoni kollha ma tkunx possibbli tiġi eh, awtorizzata b'mod formali, però skont ir-regoli tagħkom dan mhux ħajkun kopert. Allora inti tista' tispjegalna daqsxejn kif ser tassikura li l-informazzjoni teknika ser titwassal fuq l-istess livell għal vetturi eżistenti li ma jaqgħux imbagħad li ma jkunux koperti mill-regolament tal-2009. Silvija kjoġbek tixtieq tresaq il-mistoqsijiet tiegħek imbagħad eh, jekk intom tixtiequ wkoll tagħmlu xi mistoqsijiet oħra tistgħu tagħtuna eh, tamlunna sinjal. Grazzi tassew, Signora President. Iva, jina għanti mistoqsija, mela, l għada għandax taqsam ħafna ma dak li għadu kif għal sur Harbour. Aħna ma nafux għalfejn intom id-deċidejtu li tibdu direzzjoni, aħna ħadna l-impressjoni li intom għedin titolbu li biex eh, u tibdlu il-leġizlazzjoni, pero ma nix raġuna valida bizzejiet, jekk għana ser nbidlu xaħġa, ma jistax ikkun forsi li inbidlu l-affarijiet biex inħeġġu produzzjoni rħa tal-vetturi biex ikonna per eżempju ekonomija aktar tajba l-ambjent kif il fatt għal is-Sur Barroso. Allura jekk intom tatuna argumenti validi, għanijiet validi, forsi aħna nkunu kapaċi nappoġġawkom aktar. Iva, grazzi tassew. Jina qed niprofa naħseb hawnhekk. Kulħadd irid eh, iwieġeb għal mistoqsijiet ta' Malcolm. Pero, jekk aħna ser nimxu mal-panel kif imxejna qabel, naħseb li hawnhekk hawnna numru ta' nies rappreżentanti tal-Kummissjoni u allura jekk tixtiequ twiġbu dawk il-mistoqsijiet aħna naċċettaw it-tweġibit tagħkom jekk joġobkom. Mela, L-Kummissjoni. Grazzi tas Signora President mela ħanħu din l-opportunità. Nixtieq nindirizza informazzjoni teknika rigward uh, wara xiġri wara l-beħ li kienet l-aħħar mistoqsija ta' Sur Harber. U wasaqsa jekk l-ingwidi xħajkunu bizzejiet u tweġiba hija le, ċarament. Għaliex aħna għandna l-intenzjoni li namlu infurzar. Kif intom tafu fl-2007 aħna kellna prosekazzjoni ta' erba manifattura ta' karozzi eh, ħabba kwistjoni ta' ċessa l-informazzjoni minkejja l-fat li f'dak iż-żmien taħt il-reġim eżistenti din kienet rekwiżit essenzjali. Allura il-punt prinċipali tagħna u li l-kompetizzjoni u l-infurzar tal-kompetizzjoni bbażata fuq eh, kazistika u mhux regolamentazzjoni żejda eh, dan huwa kunċett importanti ħafna. Dom elementi prinċipali li nsibuhom eh, faffarijiet oħrajn u sfortunatament f'dan il-każ ma nistgħux u taħu. li xina favur nista' ngħidlek minn issa jekk ikollna leġiżlazzjoni sempliċi. Però normalment leġislazzjoni sempliċi ma tkunx tajba, l għanna bżon neħdu namlu nforzar. Il-manifattura mumiex ħbibtana mara li kun sar il-beħ. Eh, eh, kif tafu fil-regolament li kellna minn servizz ta' 100% kellna il-servizz jonqos għal 30% għalhekk aħna rridu nżommu il-kunċett f'moħħna anki l-assistenza l-informazzjoni, assistenza teknika wara li kun sar il-beħ. Aħna kellna diskussjonijiet man, massu mal-konsumaturi u ridna naraw li dealers japplikaw dan il-konċett. Pero dan irrid isir permezz ta' infurzar b'saħħtu. Issa għalfejn il-bidla, mela din kienet l-aħħar u l-ewwel mistoqsija tagħkom. Forsi l-kollegi tiegħi ser jkunu jistgħu jappoġġaw jagħtu aktar sustanza għal dak li ser ngħid jiena, però kif tafu intok kif innotajtu wara il-beħ aktar infunzar huwa neċessarju fisem il-konsumaturi u aħna lkoll nafu li meta aħna rridu nixtru karozza Hemm ħafna karozzi ġotta fis-suq u ħafna minnhom qegħdin jgħidulna biex eh, nixtru l-karozza tagħhom skont il-promozzjoni li joffru. Aħna wkoll mbagħad meta immorru għand eh, dealer biex jiblinna żejt tal-karozza ħafna drabi nispiċċaw b'kont enormi. U ovvjament għalhekk il-konsumaturi tajjeb li kollhom deal eh, li jaqblilhom. U allura rridu naraw li kunem minn forzar kif diġajet wara fis servizza wara l bih Issa fissu il-privat, fl-investigazzjoni tagħna li bdiet fl-2006 raw li qed ikun hemm prezzi taktar olji tad dealers wara li jsir il-beħ u dan isir minħabba il-biża li il-marka tal-karozza tagħhom tista' tiddajjef. Fl-aħħar net dawn l-ispejja żejda tad dealers jgħaddu lill-konsumatur U għalhekk jiena naħseb li llum ma nistgħux ngħidu li fis-suq il-manifatturi tal-karozza brigwar tal-karozzi ġodda ħser ikunu qegħdin imexxu. Għaliex huma batew diġa qabel kellna l-kriżi finanzjarja kellhom ħafna diffikultà biex ibijaw il-karozzi tagħhom allura l-interess tagħhom u li kollhom l-aktar dealership effiċjenti u li kollom distribuzzjoni tal-beħ tal-karozzi tagħhom effettiva għal benefiċċju anki tal konsumaturu għalhekk aħna ġejjin minn dan din il-direzzjoni li ġejjin minn aħna. Irridu nagħmlu suq tal-korzi wieħed aktar faċli kemm għal dealers kif ukoll għal manifatturat għaliex bekk huma jsibu mod aktar effiċjenti biex bijaw il-karozzi. Forsi intom tafu li l-ispiża ta' distruzzjoni hija madwar 30% tal-prezz ta' karozza ġdida 30% tnejt. Emmek għanna ħafna x'nistgħu infadlu. Mhux biss mela bħala spejjeż min-naħa tal-manifatturat u tal-produzzjoni, però anki waqt id-distribuzzjoni u danu l-qasam fejn aħna nixtiequ nintroduċu aktar flessibilità għal benefiċċju tal-ekonomija kollha kemm aħna u anki għaċ-ċittadini Ewropej. Grazzi. Okay, thank you. Um, if we maybe now pass on to the to, to the automotive Grazzi ħafna. Il-rappresentanti tal-manifattur tal-kreti xaġa le. Iva. Uwa mux komplitu tijaj li najtu taċċinu l-interess publiku eh, u iktar ir-rwot il-Kommissjoni li tagħmel dan però jiena nixtieq ngħid li aħna illum bħala l-industrija tal-karozzi aħna qed niġġu regolament adottati <coughs> minn regolamentazzjoni ta' block exemption li għad dettaljata ħafna iktar, għad iktar preskrittiva u iktar restrittiva bosta sma minn regolamentazzjoni ġenerali li tirregola setturi oħrajn. U ħana ma nistawx nifmu għaliex għaliex kif edna qabel jekk inti tanalizza s-settur tal-karozzi inti ma ssib lebda problemi sinifikanti ta' kompetizzjoni fir rigward tal-beħ tal-vetturi li ma teżistix swi oħrajn. Għal-stant aħna nemlu li din hija kwistjoni li ndaħlu s-settur tal-karozzi taħt regolamentazzjoni li taħdem tajab ħafna bl-istess mod għal setturi oħrajn aħna naħseb li nistgħu nużaw l-istess tip ta' regolamentazzjoni. Din hija l-opinjoni tagħna dwar dan. Il-problemi bir-regolamentazzjoni preżenti hija din. Sa ċertu punt kif għal sursi din twassal għall spejjeż addizzjonali fis-sistema huwa minnu jiena ma nistax nitkellem fisem man produtturi ta' karozzi individwali, però aħna nafu li huma għandhom mandomx problema mill-manti branding u ma mandomx problema li għajdu li per eżempju il-prodotti taħom et jimbijaw f'xomrum waħda u f'showroom oħra li edha viċin, pero dak li ma japprezzawx huma huwa li ikunem uh, eh, karozzi, ditti ta' karozzi differenti li jimbijaw fl-istess showroom għalix timminna l-identità tagħhom, per eżempju, jew inkella għaliex per eżempju min qed ibih il-karozza eh, iħajjarhom iħajjar il-konsumaturi biex jixtru dit oħra ta' karozzi u mhux l-oħra l-oriġinali u allura din tkun qed tnaqqas l-standards għal dealers u tagħmilha ħafna iktar diffiċli għal multi branding u twassal għal spejjeż addizzjonali f'din is-sistema. Għaldaqstant jiena naħseb li din mhijiex l-aħjar sitwazzjoni. Fir-rigward tal-informazzjoni ta' repair and maintenance minn l- Millat legali ma tagħmel l-ebda differenza jekk dawn ir-regolamentazzjoni jkunu pereżempju fil-blocking exemption jew inkella fil-linji gwida ma tagħmel l-ebda differenza fejn ikunu din hija kwistjoni ta' infurtar. Kif rajna fil-passat meta tal kummissjoni tkun konxja ta' problemi li huma eżistenzi? il-Kommissjoni għandha l-istrumenti l-artiklu fit-trattat artiklu 101 U dan tista u l-Komissjoni allura tuża dan l-artiklu biex tieħu azzjoni għabbażi ta' dan l-artiklu dan fit-trattat. Allura ma tagħmel l-ebda differenza. Fir-rigward tal-format standardizzat għal vetturi kollha ġodda qed jiġi żviluppat standard għadu ma jizistix bħalissa qed jiġi sviluppat taħt l-standardization body u la darba jiġi żviluppat dan jiġi uh, applikat għal vetturi kollha taħt low 5 u l-oħrajn kollha. Il-problema li dan jiġi applikat fil- għal karozzi kollha hija din. Għaliex aħna inħossu li mhijiex possibbli li inti tibda l-informazzjoni li aħna qed niprovdu bħalissa bċertu mod li dan ikun jadirixxi ma dan il-format. Dawn per eżempju seħew 15 eh, sena ilu. U allura ma tantx jagħmel sens li kollox jiġi aġġornat għal dan l-istandard il-ġdid però għal dawn il-karozzi iktar qodma, l-informazzjoni hija disponibbli bħalissa, tista' tiġi intużata u tista' tibqa' tiġi intużata bl-istess mod fil-futur. Għal daqstant ma naraw li hemm l-ebda problemi b'dan, grazzi. Grazzi ħafna. Xaħat mill-Moto eh, Retail Industry. Grazzi, jena Hillary Sykes, fisem eh, dealers. Palissa biex nitkellem dwar il-figura li sissa kienet aċċettata, però din hija ta' 30% tal- prezz ta' vettura. Din il-figura ġiet abbandonata sa' mill-1999. U jiena najt li issa wasal iż-żmien li għamlu reassessment tal-market conditions biex naraw jekk dan u ix minnu għaliex aħna naħassu li miux minnu. Fi rigward tal-multi branding, minħabba li hemm assizjar prematur tas-suq u minħabba li multi branding ilu jituża l-aħħar sentejn biss, il-rapport għal li dan maġiex intużat mod sieħ mid-dealers informazzjoni iktar reġenti ta' novembru ta' sena l-oħra għalet li għannu nużaw li per eżempju 68% tal-retailers ġermaniżi li għet jużaw il-multi-branding palissa. Dan huwa l-vantaġġ għal-konsumaturi. Ħafna mill back office costs, pal per eżempju sistemi tal-computers, il-bini u kwistjonijiet oħra dawn jistaw jiġu maqsuma fuq revenue streams differenti. Jekk inti qed tirrappreżenta żewġ brands differenti pereżempju, f'showroom waħda jew inkella f'showrooms ħdej xuxin jew fl-istess triq. Dan kollu ifisser li inti sulat mod ħafna ħjar bħala direl mid-distress ekonomiku għaliex jekk inti għandek brands li mux għedin imorru tajjeb u għahrajni li għed imorru tajjeb, inti tkun tista zommom rappresentati kolla bl-istess mod fil-suq lokali tijek sa' kem il-kustjonijiet ekonomiċi jittiebu. Il-proposti il-ġodda għandhom jihdu pass lura ġifiri irrit ikunem separazzjoni bejn il-brands differenti jew inkella immorru żewġ passi lura ġifiri konna bini totalment differenti għal żewġ brands differenti, jew inkella f'reġim soħrajn kien ikollok bżonn ta' uh, entitajiet totalment differenti. Dan kien iwassal għal spejjeż kbar fuq in-negozji. Immaġinaw kemm kienu kien kien li l-prezzijiet għal konsumaturi tiegħek dan il-multi branding iva iwassal għal xi spejjeż żejda u għandna nirrikonoxxuh dan. Per eżempju, hemm bejja li jgħidu li il-market forces iva vera jiggovernaw il- il-rekwiziti għad dealers biex jinvestu. Għaliex jekk inti per eżempju iqat ħdejn brand li għada kem waslet issa fissu, forsi inti ma tinkwetax da sek, da skim kiku inti tinsab viċin għal brand li ija ila stabilita għal ħafna żmien. Per eżempju, l-Hyundai bdiet standards baxxa ħafna ta' corporate branding, un-bat zidu l-standard meta il-market uh, share taħom beda jitjieb Pero meta inti kollok eh, problemi ekonomiċi, kriżijiet ekonomiċi, emmek il-level permess tal-multi branding eh, il-konsumatur mandux jibda isofri minn eh, nuqqas ta' kompetizzjoni ċertu brands tiegħu. L-aħħar punt dwar il-free riding Jekk nieħdu l-figuri tagħna ta' 2.5 miljun euro sa' 3 miljun euro, naraw li hemm żewġ attivitajiet miġbura flimkien, ġifieri qabel ma tkun tajt fondi għal vehicle stock tiegħek u qabel inti ma tkun ħarriġ lin-nies tiegħek. Hemmhekk ikun qed isir investiment ta' dealers u jekk inti għandek manifattur li qed jużaw il-manti branding bħala skuża biex iżidu li l-ispejjeż tal-brand differentiation din dan huwa fidejn id-dealer u mhux fidejn il-produttur li qed jassorbi dawn l-ispejjeż kollha. Allura hemm mezzi ta' kif il-freeriding jiġi evitat permezz ta' perjodu qasir ta' single branding. U dan għandu jiġi esplorat f'ċertu linji gwida, però għal il-brand stabiliti kollha kienet fil-fat il-vizjoni tal-Komissarju Monti fil-bidu ta' dan l-eżerċizzju u għadna għadna nemnu li għal fl-interess tal-konsumaturi li kunem għazla fost il-bejja kollha mingħajr ma jkunem pis zejjet fuqhom minħabba li standards ikunu qegħdin jiżdiedu. Grazzi ħafna. Laħar ftit kummenti minn għatti Sinjura Krit. U għamminnu li il bradilution IVA tista tkun problema, pero nishtiq infakkar il-kulħat li il- multi-branding fl-istess showroom miex l-unika għazla provduta jista' jkollok showrooms differenti, jista' jkollok showrooms fi bliet differenti, dawn jista' jkunu kol transkonfinali u hemm ħafna soluzzjonijiet differenti. Jiena sorpriża li il-multi branding diġà waslet għal spejjeż iktar qolin għal konsumatur. Minnaħa l-oħra il-Kummissjoni għal ċaġa differenti għal daqstant jiena minix ċerta fuq dawn il-figuri issa dwar l-informazzjoni teknika Jiena naqbel li l-linji gwida huma vinkolanti, il-linji gwida huma minn punt legali. Il-punt tiegħi huwa dan, restrizzjonijiet bħal pereżempju fil-BR u dawn għandhom jitres u dim il-qorti li dawn per eżempju jistaw jihdu sena jew sentejn u jistaw jkunu eh, tapis kbir fuq l-impjegati per eżempju li mandomx forza legali bizzejed biex jġildu <coughs> dan il-kas. Għaldaqstant il-punt tijaj u mux li l-linji gwida mjomx vinkolanti u mjomx bizzejed, pero dawn jistaw waslu għal spejjes zejda minnat għall smi se ġa jinsabu situazzjoni diffiċli ħafna, grazzi. Grazzi ħafna għanna is-sur Klut u s-sinjura Beresh li u jitkelmu u xaħtiħor barra dawn? Aħna smajna dwar kompetizjoni diġan. Diġa, u issa nishtiq inkun naf jekk dawn it-tibdiliet għandhomx effett mill-lat ta' l-impjiegi. Nies, per eżempju, fis-settur tal-produzzjoni, tal-kummerċ li qegħdin jaqalaw il-flus u mbagħad dan ser naqas il-spejjeż tal-produzzjoni. Dan ser jiġi affettwat biex bekk su l-ispejjeż u l-aħar domanda. Xinajdu dwar il-kwalità tal-prodotti? Dan ser ikollu effett fuq il-kwalità tal-prodotti? Hemm nies li jgħidu li hemm possibilità li l-ispejjeż u l-prezzijiet jonsu. Jista' jkun li inti kollok tmur għal prodotti li mhumiex ta' kwalità daqshekk għoli daqs dawk oriġinali. U allura dan ukoll jista' jwassal għal konsiderazzjonijiet ta' sigurtà uh, u nixtieq inkun naf x'taħsbu dwar dawn il-punti jekk jogħġbok. Pervanx jekk jogħġbok? Grazzi. Bażikament, din hija domanda għall kummissjoni il kummissjoni taġixxi f'qasam leġislattiv u dan huwa tajjeb, però jiena nħoss li din għandha tkun parti mill-istrateġija, strateġija sħiħa minn l kummissjoni u hawnhekk għandna tliet dimensjonijiet li rridu nanalizzaw. Per eżempju, t-tip ta' distribuzzjoni li inti tuża. Is-settur kollu kemmu tal-karozzi din hija xaġa li għandna analizzaw fl-Ewropa anka qabel ma seħet il-kriżi u allura x'inhu l-impatt potenzjali ta' din il-leġiżlazzjoni biex bekk l-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar ikollha settur li jkun viabli u effiċenti it-tieni punt li rridu analizzaw huwa hija l-kwistjoni tal impjegi L-esperti tagħna semmew kwistjonijiet ta' konsumaturi, <clears throat> però pratikament nħabba problemi li għanna l-lum fuq livell Ewropew. L-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok hija l-kwistjoni tax xogħlijiet tal-impjiegi. Din hija importanti ħafna għal nies fl-Unjoni Ewropea. Għaċ-ċittadini u għal daqstant huwa meħtieġ li jkollna studju tal-impatt. Dawn l-istudji tal-impatt saru skont il-loġika tal-Lisbona u jekk iva x'kienu r-riżultati kwantifikattivi tal ta' dan l-impatt? tejdu liġ l-nies għet imorru biex jishtru eh, karozzi li jenqas umu flus. Irrit nkun nafu kon dwar l-impiegi. U xinu ma xalijiet li jentilfu kif ser jitqasmu xalijiet li jen disponibli. Jekina narax għadri kummissjoni, it-tansib taħħom għal iżvilupp sostenibli. Inqas karozzi, iktar trasport pubbliku u karozzi li jinniċsu inqas. <clears throat> Allora x'inhu għad dimensjonijiet ta' din il-leġiżlazzjoni u salima stadju dan jista' jikkontribwixxi għal iżvilupp sostenibbli. Grazzi naħseb għandi żewġ minnis oħra, il sinjura Saran u il sur Schwab. Grazzi. Signora President, domanda tiegħi nixtieq nindirizzar lill-Kummissjoni kif ukoll il-bqija tal-esperti. Dawn it-tibdiliet kif ser jaffettwaw pajjiż numru ta' distributuri żgħar, ħafna tassazzjoni fuq il-karozzi, prezzijiet għoljien eh, tal-fuel u zoni sparsi ħafna ta' popolazzjoni. Dan, kif ser jaffetwa l konsumaturi u il distributuri Il pajis li qed insemmi huwa il-Finlandja, il-pajis tiegħi. Aħna nħossu li jekk id-dealers ma jistawx ibijaw ditti oħrajn, Allura, il-konsumaturi ma jistawx iqablu ditti differenti, ditta ma oħra, jekk inti ma tippermettix il-multi branding, allura il-konsumaturi jridu jivvjaġġaw ħafna biex ikunu jistgħu iqablu prezz ma ieħor ta', ta tal-prodotti. Kellim li miss, grazzi ħafna, Signora President il domanda tas sinjur ħajsaja kienet waħda interessanti. Jiena ma naħsibx li għanna nifukaw fuq eh, karozzi favuri l-ambjent jew inkella fuq politika soċjali iżda għanna nitkellmu iktar dwar eh, bilanċ fl-interess bejn il-produtturi tal-karozzi u l-abilità tagħhom biex jikkontrollaw il-katina ta' distribuzzjoni li taffetwa l-impjiegi ovvjament u biex nibbilanċjaw dan kollu għanna nqablu ma' l-interessi tal- distributuri ta' dealers għaliex ukoll dawn jipprovdu xogħlijiet l-impjiegi. Jiena naħseb li mill tal-konsumaturi passur ħaber jena minix konvint li il-regolamentazzjoni tal-2002 ikkreat bilanċ li jista' jiġi meqjus bħala bilanċ ħażin jew inkella kif qed bħalista l-Kummissjoni kien aħjar. li naħseb li huwa propju il-kontrarju u jien m'iniex konvint bl-argumenti għal tibdiliet preżenti Jiena nixtieq insaqsi taħsbu li dan il-bilanċ ser jibqa' kif inhu jew inkella taħsbu li sam mill-2011 din il-miżura ser tkun iktar ġusta u li l-Kummissjoni ser insaqsi il-kontra. Din hija xi ħaġa ġusta għad dealer għad dealers Tajab tejt il-President, grazzi għandi li Signora Sanchez President, mbagħad is-Signora Datti. <coughs> grazzi. President, sissa regolamentazzjoni ħadmet tajjeb ħafna. Naħseb li jrid ikun hemm distinzjoni bejn setturi primarji u sekond, eh, fil tal-vetturi l-aħjar ħaġa hija li konna regoli ġenerali fis-settur primarju li tatina koerenza għal kompetizzjoni. Jiena interessat ħafna mill-lat ekonomiku tal-affarijiet relazzjonijiet bejn il-manifatturi u id-distributuri. Però naħseb li għanna analizzaw ukoll iktar lil konsumaturi x'impatt ser ikun hemm fuq il-prezzijiet tal-konsumaturi. U x'ingħidu dwar is-servizzi ta' wara l-bej, possibilità għall-għażliet u dawn il-fatturi għal konsumaturi. Naħseb li f'rigward tal-standards il-ġodda legali, x'inhuma t-tibdiliet teknoloġiċi sinifikanti? Networks ġodda li qegħdin jimbnew, kif intom ser tagħmlu s sistema l-ġdida kompatibbli mal-bżonnijiet tal-teknoloġiċi li qegħdin joħorġu bħalissa? Is-Sinjura Dati. Grazzi. Signora President, nżomm fir osar ħafna. Aħna bdejna naħdmu dwar fuq dan f'Novembru Deċembru u ħafna minna kienu tisaqsu lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi dan l-istudju tal-impatt b'mod preċiż. Ħafna iktar mod iktar preċiż minn dak li smajna iktar kmieni. Aħna għadna ma nafux dwar il-konsum tal impigja jew inkella l-ekonomija fi żmien ta' kriżi aħna ma nafux x'ser ikun l-impatt. Kien hemm qatt ta' pjanijiet ta' kupru ekonomiku fostom l-scrappage premia li enu l-settur tal-karozzi, però kien hemm ukoll is-sussidju tal-electric car dawn ġew introdotti. Id-domanda li qegħdin insaqsu lill-Kummissjoni illum hija xaġa simili għal dak li saqsejna s-sena l-oħra għaliex l lat soċjali ta' dan kollu huwa mhux biss dwar prettijiet tal-karozzi iżda dwar il-xalijiet. Aħna ma tantx nafu, ma tantx għandek iktar informazzjoni milli kena s-sena l-oħra. Um, uh, I think that uh, we've perhaps go along the panel again. Għanna naddu għal-panel nerġaw. ħafna mill-mistoqsijiet kienu fidejn kienu għal-Kommissjoni, forsi għanna bżon ta' iktar żmien biex niddiskutu din qabel l-iskadenza. Pero nista forsi nitlu l-Kommissjoni biex jirrispondu l-mistoqsijiet għanna xi 20 minuta bekk għandkom 5 minuti kull wieħed forsi. Grazzi, Signora President. <clears throat> iva hemm ħafna partit interessati oħrajn li mhumiex preżenti llum illi kieku setaw jikkontribwixxu dan huwa fajl komplikat ħafna kif għadna f'Ottubru meta tkellimna fuq. Jiena nixtieq inmen insemmi jiena fil-fatt ġibt id-dokumentazzjoni fuq l-istudji u fuq l-evalwazzjoni tal-impatt ta' dokumenti twal immens u waħda hija l-evalwazzjoni ta' impatt eh, l-iktar waħda universali illi iva tkelmet ukoll fuq l-impatt fuq l-impiegi fil-produzzjoni u anki fil-bejħ u kien hemm enfasi fuq l-SMEs kemm fuq il- dawk li għamlu l-spare parts u kif ukoll fil distribuzzjoni eh, jek tridu nistan ngħid li kollegi biex jgħidulkom li mumma referenzi tal-kapitoli preċizi u l-paġni preċizi ta' dan l-istudju fuq dawn is-suġġetti. Pero nistenni zgurakom illi fil-fat dawn il-kwistjoniet kollha ġew ikkonsidrati u aħna konvinti illi biex wieħed ikollu industrija tal-karozzi e, tajba għax dan huwa fattur ta' esportazzjoni ta' sekk importanti, wieħed irid ikollu ko suq kompetittiv f'kull aspett il-produtturi tal-spare parts, tal-karozzi u kif ukoll eh, armonija bejn il-kommerċanti il kollha anki bejn il-marki ta' karozzi. Aħna dan nistgħu niżguraw fi żmien twil biss jekk l-industrija tkun kompetittiva. U dana billi nibdew mill- riċerka u żvilupp u anki eh, elementi ta' distribuzzjoni flessibli. Dan huwa skema li na nemnu aħna li il-bejja u l-produtturi huma jridu ja, jaqblu flimkien u miex edewa u ma jistgħu ma jaqblux fuq ċerti punti, però huma qegħdin fl-istess ilma. Eh, kemm fejn huwa fil finlandia probabbli hemmhekk il-multi branding huwa essenzjali għax għan impossibbli li wieħed imexxi meta jkun qed eh, ibih marka waħda biss. Allora f'dan il-kas jista' ikollhom il-multi branding hemmhekk anke jkun xikun ir-reġim u mbagħad fil-Ġermanja jekk għandek wis multi branding minn naħa l-oħra eh, fuq eh, produtturi ta' kwalità olja bħal Mercedes bdew ibjaw iktar karozzi fil- Eh, dealerships iktar integrati vertikalment, aħna nħossu għal daqstant il forsi ta' s suq eh, se jisibu il-bilanċ tagħhom u l-aħjar mezzi l-iktar effiċjenti eh, jinstabu bejn appuntu il-bejja u il-produtturi. Bla dubju, l-industrija tal-produzzjoni tal-vetturi fl-Europa għandha ħafna problemi. Għanna għandhom il-pressjoni biex jiproduċu il-karozzi ħodor, għandhom għodu eh, attenti ma jkollhomx kapacità zejda, rridu jżommu l impiegi u ħafna drabi ma jistawx laqqas jirikorru għal lajnuna statali u jridu eh, assolutament jisibu l-iktar mod kompetitiv biex jiproduċu u jibijaw il-prodotti. U għadda stant aħna għalek inħossu illi fuq is-suq primarju anki fuq is-suq tal-aftermarket irid ikollna kondizzjoni tal possibbli. Fuq l-aftermarket iridu naraw irridu ninkludu anki il-sewija eh, indipendenti u għandhom xi 50% ta' xogħol ta' xogħol u għandhom diffikultà eh, eh, nifmu meta jkun hemm approċċ iktar qawwi tal after sales Eh, irrid ikun hemm aċċess anki tekniku għax nifmu aħna li eh, huwa l-interess anki tal-impjegati illi eh, jaħdmu anki f'dawn il- f'dawn l-offiċini tal-tiswija. Nittama li jina rispondejt fuq kull kwistjonijiet kollha. Forsi nista' ngħid li xi kollegi li jitkellem fuq il-Malti Brandit forsi għadbaqa xie 10 sekundi. nishta najt telegrafikament illi ideja wahda li ma ġietx espressa sissa illi fil-reġim issa fuq il-multi branding ma il-regoli ma jatux dritt illi ikollom il-multi branded. Jgħatu dritt biss li l-Kommissjoni teżamina kas b'kas dawk il-prodott, dawk il-bejja illi jishti u jamlu xol fil-multi branding. Aħna l-bidla li għetni proponu nintroduċu huwa illi il-sistema ġdid se jkun eh, illi nevitaw illi ikunem a priori ċerti limitazzjonijiet fuq il-bejja u l-impatt fuq il-konsumaturi kif fuq l-mistoqsijiet ta' Sur Sanchez dawn ġew kwantifikati mill-Assoċjazzjoni Spanjola tal-dealers bil-20% ta' zida fl-ispejjeż b'din eh, b'din il- Eh, dan rispetta l-kondizjonijiet ex ante. U, u aħna għamilna appu un studju fuq il- eh, dawn il konsumatur li se jkunu affettwati. Fuq l-impiegi aħna għanna erba għazliet bilanċati waħda kontra l-oħra fuq l-impatt fuq Eh, l-impiegi. U aħna rajna li l impazza se jkun ugwali għax fl-erba zliet ma rajniex il-possibilità li titbeddel il-wieħed jitbiet mis sistema bażiku, ċo li jkun hemm distribuzzjoni kwantitativa selettiva. e dealers jixtiequ li kollom da u il-produtturi tal-karozzi wkoll jixtiequ li jkun hemm dan. Għal daqstant hemm vantaġġi u zvantaġġi ta' dawn is-sistemi, E dealers huma protetti u għandhom eh, kompetizjoni minn dealers oħrajn, għax din hija ir-raġuni li għalija għanna dan is-sistema kwantitativ, il-produtturi eh, ħossu li hemm interess f'dak dik is-sistema partikolari jistgħu jikontrollaw eh, dimensjoni ta' sistema, però dan jtjaw il il-possibilità wkoll li ċifri jitbidlu meta jridu. Ek ġara fil-passat u bħalissa bil-block exemption attuali se se, se, se, se tibqa u anki bil-proposta jekk tidħol fisseħ wara tidħol fisseħ bus jkun hemm effett. Grazzi. Ħafna. Issa eh, l-union tal-impjegati. Jista' jkun hemm ħafna effetti li jista' jkun hemm fuq il-mobilità sostenuta eh, impjiegi eh, vetturi elettriċi U għaveru illi mux li risposti kolla jistaw jistabu eh, fil-evaluazzjoni eh, ta' impatt għax huwa diffiċli li wieħed jista' jgħamil eh, evaluazzjoni preċiza. L-opinjoni ti hija li dan il regolament mhux se lebda l-ebda impatt fuq il-produzzjoni, fuq l izvilup ta' vetturi elettriċi u fuq il-mobilità sostenuta, per eżempju, għaliex dinamiex l-intenzjoni. Jekk il-produtturi se jgħamlu il-vetturi elettriċi id-dealers e bijawom u din l-eżenzjoni li tamela possibli għastan ma' melda rilevanza. L-impatt fuq l impigi naħseb u koll eh, li se jkun limitat ħafna u veru li hemm ftit eh, produtturi li għamlu profitti kbar tal-moment u forsi hemm ukoll eh, inqas dealers li għamlu ħafna flus għalissa aħna bħalissa Eh, nistaw najdu li settur ma jġenerax ħafna profitti. Anki qabel il-krizi kien hemm ftit eh, li kienu jagħmlu ħafna flus, hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa fuq din il-kwistjoni u rridu naħdmu flimkien. Forsi xi dealers jistgħu ukoll eh, ifallu fis-snin li ġejjin <clears throat> u jista' jkun li mhux se jirnexxenu ibiegħu biżejjed karozzi għax m'hemmx biżejjed talba. Dina tista' tkun verament ir-raġuni prinċipali għal biex wieħed jitlef anki fil-numru ta' impiegi. Din il-proposta edha tneħħi xeħut minn limitazzjonijiet li għanna fil-regolament li għanna issa meta tqabbella ma' dik ġenerali eh, li t-regola setturi oħrajn. Jekk il-produtturi tal-vetturi jirnexxielhom jieħdu leħen iktar qawwi fuq il eh, l-iżviluppi tan-netwerk ta' dealers tagħhom inħossu li eh, tkun ħaġa pożittiva. Għax ħanna nħossu li n-netwerk tal-dealers għandha tant pressjoni fuqa illi fl-imkien il-produtturi u dire zana jemżon nisibu soluzzjonijiet għal din il-kwistjoni. Biex ħidija tajba illi il-soluzzjonijiet nħallom għal dealers individuali. U ma jistaw jisibu soluzzjonijiet li tajbin għal dealer individuali, pero mux għal network ġenerali. Rridu nizguraw illi ikunem networks eh, illi jiservu l-konsumaturi u l-dealers. Eh, Għal-dastan taħna ma aħna nipruvaw nsibu soluzzjonijiet biex bekk ikun hemm biżejjed dealers biex jbiegħu l-prodotti tagħna. Aħna għandna l-interess kollu illi ikollna uh, dealers tajbin u li jaħdmu u li jagħmlu profitt. U ma memx eh, memx sens li jkun hemm nuqqas ta' informazzjoni hawnhekk. E, Fil-qosor fuq pajjiż bħal Finlandja fuq dak għandu xaqsam mal-multi branding, fil-Finlandja tipikament kien hemm ħafna multi branding anke qabel ma kien hemm il-BER u kien hemm ħafna multi-branding ukoll anki fir-regolamenti l-oħra li kena. Eh, u meta wieħed kif inhu il-konformazzjoni tal-pajjiż eh, nimmaġinaw li se jkun hemm dejjem iktar multi-branding fil-futur għax ikella l-produtturi ma jkunux jistaw assolutament jipermettu illi kollhom il-network esklużiv tagħhom f'pajjiż bħal Eh, bħal Finlandja u dana japplika u kolla l-Iskandinavja kolla kemmi. Grazzi. Umbat l-industrija <clears throat> tal- tal-vetturi jew ta' dawk li sewu, ehm, komment ġenerali nistanajtu huwa fl-interess tal-produtturi u tal-bejja u tal-impiegati u tal-konsumaturi li kunem network jaħdem tajjeb fi distribuzzjoni għaliex il-kwalità U dan huwa il-kwalità u l-valur li xir illa u normalment huwa fl-interess ta' dawn il-partijiet kollha illi il-network ta' dealers jamlu profitt xira fuq l-investiment tagħhom biex ikunu jistgħu jimpjegaw biżejjed nies għal ikunu jistgħu jagħtu servizz ta' kwalità għoli għall konsumaturi. Aħna qegħdin niproponu illi l-approċċ bil- proposta tal s-sed se tħassar il-bilanċ li intlaħaq bejn dawn il-partit interessati u se titlob mbagħad sussidju enormi illi teżisti bejn l-aftermarket u il- eh, dawk li sewu u issu su primarju se jkun hemm żbilanċ kbir. Billi natu iktar kontroll lill produtturi fuq il-suq primarju ċoħe jiddeċidu ma kem għandu eh, għandhom ikunu gbar networks ta' dealership taħħom, għana nkunu qed nissugraw illi xerti operaturi iffallu u qed iwaqfu n-network u se jneħħu eh, partit interessati jew fissu primarju u sekundarju illi se jkollhom ibatu l-pressjoni u se jkollhom jgħalqu xuħut minn dawn il networks u il-ġodda, il-persuni ġodda li jipruvaw li xtiqu jitħlu fis se jisibu diffiċli ħafna li sosnu l kompetizjoni Anki dawk li jixtiqu jitħlu fis minn pajizi mhux Ewropewi u ma dawk li qed jizvilupaw il-vetturi iktar efficienti fuq il-karburanti u fuq il-vetturi elettriċi se jkollhom ħafna iktar kompetizjoni jekk ma jkunx hemm minnaħa eh, tal-produtturi approvazzjoni. Grazzi, tajt il-President. Nishti issa nidħol fuq il-Malti Branding fil-Finlandja mhux problema, eh, però aħna kellna suq komuni u ma illi konsumaturista ikollhom l-istess opportunità illi jixtru karozza minar eh, minn marka differenti minn ma jgħodu iduru u jivvjaġġaw ħafna aħna il-natu laħjar għazla u hemm il-riskju illi il prezzi t jitiraw. Il-ftejm eh, volontari mu miex tajbin u fil-aftermarket għatem diffikultajiet. Jena nishtiq nżid għal dawk illi huma imħazbin fuq il-impigi nishtiq najt li l-aftermarket jgħatu impigi lokali illi ma jistaw għatti morru kien iktar fil-futur. Sej, u dawn huma bazati fil-reġuni tal-pajizi ta'kom se għawem. Għal daqstant jiena ninkoraġġa illi nieħdu konsiderazzjoni tal-bidliet kbar li hemm fil-industrija għax hemm uh, bidliet kbar hemm katina sħiħa u l-aftermarket huwa rwol importanti kemm għal konsumaturi kif ukoll għal produtturi. Nista nikkonkludi bil ngħid li l-FIA tixtieq tipproteġi il-produtturi biex ikun hemm mobilità żgura u nadifa. għanna bżonn ta' regoli tajbin kemm fil-aftermarket kif ukoll fis-suq primarju u biex nirrispondi wkoll għal mistoqsijiet ġenerali għaliex qed tiġi proposta din il-bija ġdida għalix il-vetturi bħalissa qed isiru dejjem iktar computers fuq ir-roti. Għal da stant irridu nippruvaw issa eh, nkopru kwistjonijiet kollha tal-konsumaturi għan kwistjoni ta' garanziji. U nixtieq nagħlaq billi ngħid li għalina tkun ħaġa importanti li ikolna definizzjoni tajba tal-informazzjoni ta' eh, eh, teknika u fuq il-garanziji u dini dawn huma passi biex wieħed ikun jista' jissalvagwardja l-Malti branding. Grazzi. <sighs> Grazzi. Malcolm Haber jixtieq jagħmel taqsira. Grazzi, Signora President. L-ewwel jiena kif inti għat iktar kmini, hemm ħafna punti importanti li qed jemerġu hawnhekk u il-ħin għal limitat u il-Komitat Ekon qed jipprepara riżoluzzjoni u aħna naħseb se jkollna xi li nistgħu nikontribixxu bihom. Jiena nixtieq nerġa' nitkellem fuq direzzjoni għad direzzjoni u fuq il-kwistjoni tal-interess pubbliku għal bidliet. Il-kollegi u koll tkellmu fuq dawn is-suġġetti, però un punt ieħor importanti eh, li ħareġ f'din id-diskussjoni, il-Kummissjoni u anki il-produtturi għalu li u li kunem iktar flessibilità biex jorganizzaw distribuzzjoni. Naturalment dana huwa fl-interess tal-ekonomija aktar wiesa u nishtiq namel nireferi anke għal kommenti li għalu il-kollegi fuq il-kompetitività minna għal oħra e, anke dealers qed jgħidu li u iktar ikunem iktar flessibilità u u issa e, fil-fatt il-produtturi qed ikollhom dejjem iktar flessibilità u jafidejn id-dealers li organizzaw flessibilità tagħhom. Dan huwa propju eh, il-kwistjoniet li ġew indirizzati mill-proposta tal-2002. U jina minni skur li l-Komissjoni mm, bl-evaluazzjoni tal-impatt li jina rajt, eh, pero minni skur li aħna nistaw biha di eh, nistaw nirribalanċaw din il-flessibilità u li bekk aħna se nkunu nistaw natu il-bilanċ ġenerali fl-interess pubbliku għamelek. L-evidenza mill-dealers u mill-konsumaturi huma eh, kontra xuxif dan il-każ u jiena ma tantx jiena konventi li daġi konsiderat. U l-Komissjoni għamlet punti ħor importanti inħoss illi l inforzar naturalment hija l-iktar ħaġa importanti fil-proposta. Għal stant għana nħossu illi fil fat jekk eh, innu ta' nforz ta' infurzarja problemi minix propju żgur jekk dawn il bidlit u mix se jagħmlu progress sinifikativ jekk il-Kommissjoni tinforza il-regolament preżenti forsi tkun aħjara kulħadd. Jekk hija l problema, allora il-bidliet li qed isiru hawnhekk eh, mhux se jmexxuna. Qudiem laqas eh, irrid najt illi jena illi diskuta fuq dawn il-kwistjonijiet eh, illi sena u jena mm, anki sena ilu eh, eh, staqsejta għaliex hemm bżonn dawn il-mistoqsijiet u ma mxejnix il-qoddim u dawn il-konklużjonijiet bazati fuq analiz ġew li saru fl-2006 jena nifhem anki il-punt tal-dealers fuq il-ċifra ta' 30% ta' distribuzzjoni. Iktar minn 20 sena ilu meta jinkontra xakatur f'dan f'dan il-qasam jiena kont ngħid li din iċifra ċifra kienet għolja wis għax fil-fatt l-ispejjeż eh, eh, eh, l-konsumatur meta wieħed is anki il-marġini li għandhom il-distributuri kien qed iħalli lokal biex ikun hemm titjib fid-distribuzzjoni. Però ma nistax nifhem kif din il-proposta qed tgħin, però President aħna iżminijiet dejjem l-iskadenzi huma dejjem importanti għalina u l-kalendarja ħaġa illi huwa diffiċli wieħed jirrispetta. U dana forsi nistgħu mm, inkomplu niddiskutu għal sentejn oħra, però għandna bħalissa proposta u dimna rridu nanalizzaw u il-Kummissjoni talment għandha dritta inizjattiva u anki ta' eżekuzzjoni. U nistgħu forsi intom pariri u nittamaw illi ikolna l-opportunità fir riżoluzzjoni ta'kom li niktbu eh, xi ħaġa anki aħna anki jekk il-Kommissjoni mbagħad se tinjorom dawn il-konklużjonijiet. Grazzi, tajt il-President. Grazzi Malcolm. Eja ħaġa ċara illi jiġri x'jiġri se jkollna territorju komuni u se jkollna ħafna xogħol mhux lest u se jkollna inkomplu niddiskutu fuq dawn il-problemi. Eh, abbozz ta' mistoqsija orali li ġiet imqasma li skadenza hija għal-kommenti hija l-14 ta' april u ħanivvutaw fil-komitat eh, ekon fit-19 ta' april. Għal daqstan tibatu l-kommenti ta'kom li kmini possibli li segretarjat u u nipruvaw n-organizzawa bliktar mod tajje possibli meta wieħed isan l-iskadenzi għal daqstant aħna qed Umbat eh, se tiġi votata din il-rizoluzzjoni eh, fil-plenarja ta' Mejju biex il-pożizzjoni tagħna eh, għandha tkun verament ċara sa qabel ma jitbidlu il-regolamenti. Għadda jiena nishtiq nirringrazzja kull minn ħasem bil-kontribuzzjonijiet differenti taw kienem u koll oħrajn li batu kontribuzzjoni taħħom u jiena nistan izgurakom illi dawk il nis illi e, hawnhekk e, edin prezenti li l-membri edin jaqraw il-kontribuzzjoni taħkom u aħna niprovaw ninkludu fil-konklużjonijiet. Grazzi tal-prezenza u issa tuna żewġ minuti biex imbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għal punt numru 5 fuq l-aġenda. Grazzi. Right, we will now move on. issa ser nandu għal punt ħamsa fuq l-agenda. Jekk joġobkom mela, jekk intom għandkom eh, tixtiq tkomplu titkellmu, minni xie kompli jitkellem joħroġ il-barra mis-sala sabiex bekk ir-rapporter tkun tista' tippreżenta r-rapport bla problemi. Mela, Nerġa nirrepeti dak li għadni kifat, aktar kmini u kol, waqt li intom kom biex sibu paskom, għanna smieħ l-ernar l-erba war nofsinar dak l-għandu xieqsamma lezzjonijiet dwar il-Greċja. L-għennet nishtiq najdilkom li aħna sarin nkunu għedin namlu restrizzjonijiet tal-mistoqsijiet għal suġġett wieħed, ġifri mhux ħa nilqa mistoqsijiet fuq affarijiet oħra, mistoqsijiet għandhom eh, isiru f'minuta sabiex bekk aħna inżommu ma tip ta' format li aħna kellna waqt ismiħ tal-kummissarji, pero tkun tajnuna li forsi ikonna diskussjoni qasira ma dawk il-koordinaturi u amministraturi li jinsabu hawnhekk anke forsi wara il-laqa. Mhix laqa formali tal-koordinaturi jabbis laqa biex naġġornawhom dwar l-aħjar zvolġimenti li kien hemm biex aħna kun nistgħu nikkoordinaw aħjar mistoqsijiet tagħna Mela, issa nistaw naddu għal l-immaniġjar trasconfinal tal-kriżijiet fis-settur bankarju. U għonek għanna l-konsiderazzjoni ta' Elisa Ferreira, għanna l-abbozz taħħa, dinija inizjattiva eh, wahdina u hija wkoll abbozz leġislattiva ġifiri issa nistanati l-kelma l-Liza. Grazzi tas xerina ser nitkellem bl-Inglis sabiex inkunu aktar ċari. U Wara l-ewwel skambju ta' informazzjoni tan fuq dan ir-rapport li sar fi 22 ta' frar, aħna konna qegħdin naħdmu bisħieħ fuq il-fatt li nikkonsolidaw l-opinjonijiet tagħna nixtieq nibda billi nilqa' l-opportunità u nirringrazzja l-Kummissjoni, l-rappreżentanti tal-Industrija, superviżuri, rappreżentanti politiċi u b'mod partikolari ix-shadow rapporters tiegħi għal kontributi u l-appoċ tagħhom anki f'dan il-moment u nistenna li huma jkompli appoġġjawni f'dan l-ispirtu. U nixtieq ukoll nħalli kelma għall appoġġ partikolari riċevejt minnaħa tas-segretarjat u anki segretarjat tal-ikon. U nixtieq ukoll najt kem kien importanti ismiħ ta' marzu 16 il-konferenza kbira tal-Kommissjoni fit-19 ta' Marzu kif ukoll konferenza oħra jien organizzajt fl-Lisbona fis-26 ta' Marzu. U waqt dan il-proċess sħiħ kien interessanti ferm sa' ċertu punt li nifmu li il-livell li ta' kunsens qed jinħoloq minkejja il-diffikultajiet tal-kwistjonijiet Pero dan il-konsens qed jinbena fuq il-ħtieġa li jkonem qafas amministrattiv ta' amministrazzjoni tal-kriżi għas-settur tal-bankarju u anki miżuri linji gbida li huma tajb li huma l-istess għal kulħadd. Hemm uh, fema minnaħat tal-partit kollha interessati li l-Unjoni Ewropea titilqa' dan il-punt prinċipali fit-tlet partijiet. Mela biex insaħħu ir-regolamentazzjoni madwar il-kapital, il-likwidità, mod partikolari li noħol u amministrazzjoni ta' kriżi effettiva l-Europa u li nieħdu ħsieb li da ma jiġix Jena naħseb ukoll li l-Parlament għandu rwol storiku billi jikseb dawn l-għaniet. U dan ir-rapport nittema li ser jidħol b'mod tajjeb u ikollu jagħti spinta l qudiem lejn dawn dan il-qafas koerenti globali. Lan prinċipali u li noħol u proposta ambizjuża realistika u li wieħed jikseb konsens mifrux fost l-spektrum politiku. Allura dan u l-ispirtu li aħna qegħdin nutilizzaw biex nkun nistgħu naħdmu f'dan l-istadju. Minħabba bal fat la bozz ta' rapport huwa disponibbli m'għandix għalfejn qod nidħol f'ħafna dettal żejjed, però nixtieq ngħid u nisħaq l-erba' rakkomandazzjonijiet prinċipali l-ewwel rakkomandazzjoni aħna qed infaslu direzzjoni ambizzjuża għal fat li noħol huma riżoluzzjoni komuni fir reġim regali ta' insolvency fl-Ewropa. Il-direzzjoni hija komplikata u sertu ħafna żmien, però dan din ir-raġuni għalfejn aħna qed nappoġġaw il-metodoloġija minn taħt tal fuq għall-iżvilupp ta' dan il-qafas Ewropew. X'qegħdin nifissru b'dan kollu? Aħna qegħdin nfissru li aħna rridu nibnu fuq ix-xogħol tal-kulleġġi ta' superviżuri irridu norbtuhom meta jkun adegwat sabiex ninkludu l-rappreżentanti tal-Ministri tal-Finanzi fuq l-istruttura tal-Memorandum ta' Understanding li ġi stabilit fl-2008. Pero dan għandu jisir u taħt it-mexxija tal awtorità l-autorità ġdida l-IBA. Din il-qafas Ewropew ġdid ser tkopri numru ta' affarijiet anka rulebook Ewropew, armonizzazzjoni ta' liġi ta' insolvency, li tersa aktar qrib il-reġim waħdieni, empowerment ta' supervizuri relevanti għall-approvazzjoni tal-pjan ta' kontingenza għal-banek u qed l- nibqa nuża din il-pjan ta' kontingenza ġdinja bbażata fuq il-mod kif aħna nifmu u nirreaġixxu jekk ikun hemm kriżi. Pero mhux biss l-approvazzjoni ta' dan il-pjan ta' kontingenza, pero l-amministrazzjoni effettiva ta' kriżi u dawn l-supervizuri b'daw is-setat ser ikunu għal banek sistematiċi l-autoritajiet ta' banek leba b'korporazzjoni mill-qrib mal kulleġġ ta' supervizuri nazzjonali kif ukoll il-gruppi ta' stabilità għal banek transkonfinali u kif ukoll is supervizuri stabiliti fil-kulleġġ, però taħt il-koordinazzjoni tal ejba u n-konsultazzjoni mal-Bord ta' Stabilità u anki s-superviżuri lokali u l-banek lokali. Dawn ser ikunu ibbażata fuq il-ħolqien ta' risk dashboard wisa kif ukoll permezz dan risk dashboard aħna qed infissru numru ta' elementi kwalitativi kwantitattivi li jistaw iwaslu kol għal rating kwalitattiv li joħlo xi tip ta' mekanizmu trasparenti li fuqu l-intervenzjoni tista' tiġi deċiża. Dan jista' jkun parti minn dan l-istess risk dashboard u din tista' toħloq jew tkun l-oriġini tal-rating ta' supervizjoni u fuq kollox aħna wkoll għandna xogħol fuq toolbox partikolari għal supervizur biex kun jistaw jintervjenu mod artikolat kif diġat qabel dan dan huwa vjaġġ pjuttost twil u rridu nibdew billi nindirizzaw dak li aħna nsejħulu l-aktar konċentrazzjoni għolja ta' riskju li titkejjel permezz ta' komplessità, interkonnessjoni u daqs. U dan ser ikopri wkoll jiġi kopert fl-ewwel fażi. Ikopri wkoll fl-ewwel fażi istituzzjonijiet sistematiċi li jirrappreżentaw aktar minn 70% tal-assi tal-Banek Ewropej għalkemm dawn jistgħu jiġu jistgħu jitilaw għal 40-50%. Dan il-grupp ta' istituzzjonijiet professjonali naħseb li dawn jistaw jiġu trattati u jistaw jiġu trattati b'mod separat sabiex aħna nkunu nistaw nittirizzaw l-kwistjoniet prinċipali fl-ewwel fażi. Għalhekk jekk aħna ser nieħdu daw l banek sistematiċi u din fil-fatti jattini rekomendazzjoni tagħna għal sabiex l-intervenzjoni tkun fi fattibli rridu nibdew nibnu dak li aħna nsejħu liġi tal-kumpanija l-banek, jumkela xaġa simili għad direttiva tal-liġi tal-kumpaniji, u da ftit ftit jista' jiġi implementat u adottat għabbażi mandatorja permezz tal-banek sistematiċi. Din tista' tkun xi ħaġa simili għal 23 reġim kif aħna nsejħula. Il-tmexxija tal-ebas permess ta' supervizjoni ta' dawn il-banek sistematiċi li jistaw jħedmu permess ta' kollex ta' supervizuri ser tkun ettini element għal dawn il- dawn għal dan ir-reġim ġdid tal banek sistematiċi eba tittiġi b'saħħa sabiex tindeħal għal ċertu livelli ta' rating ta' supervizjoni. U il-European Systemic Risk Board għandha tibda taħdem fuq id-definizzjoni ta' bank biex, biex naraw jekk dan il-bank jistax jissieħ sistematiku, rridu naraw x'tip ta' instrumenti rridu jiġu introdotti sabiex aħna jkollna ideja ċara ta' x'inhu bank sistematiku. Kif ukoll nipproponu l-lista pubbliku ta' dawn istituzzjonijiet li jistaw jinżammu permezz tal- Systemic Risk Board u dawn il-kriterji jridu jkunu adottati u approvati tal-Kommissjoni, pero jridu jkunu proposti mill- European Systemic Risk Board. Rekomendazzjoni oħra tagħna tindirizza l-kwistjoni tal tal-intervenz il finanzjament tal-intervenzjoni għaliex għal xejn inkella jkollok il-kapaċità biex wieħed jindaħal imma ma jkollokx il-mezzi biex tagħmel hekk. U għalhekk aħna nappoġġaw li jkollna fond ta' stabilità tiġi amministrat b'mod pubbliku ma finanzjat minn dawn il-banek fuq uh, bażi ta' riskju adegwat. Aħna qed nipropon l in ta' fond segregat minn flok ta' le, minn flok levjew taxxa għal raġunijiet ta' kjerezza, disponibilità medjata tal-finanzi u anki it-tisħiħ tal-natura Ewropea tal-amministrazzjoni ta' falliment f'dawn l-istituzzjonijiet. Għalhekk aħna qed nipproponu li ikonna din il-lista u din tkun separata mill lassi tad DG għaliex dan għandu għan ieħor u għandu jkun salvagwardjat u anke l-iżvilupp ta' l lini gwida ta' investiment li jagħmlu dawn il-finanzi aktar utli U dawn għandhom ikunu amministrati, dawn il-finanzi għandhom ikunu amministrati, jew kella l-applikazzjoni ta' dawn l-istess fondi għandhom ikunu applikati minn linji gwida li jassiguraw is-sigurtà u il-likwidità u li jaqdu l-Aġenda Ewropea. Għalhekk dawn mhux ħaj ġaxi ġa kaxxa u jibqgħu friżati hemmhekk, aħna rridu nissikuraw li dawn jiġu investiti b'mod sigur li għalek jistaw eh, jwaslu għal likwidità immedjata jekk ikun neċessarju. rebba rakkomandazzjoni tindirizza l-interess tagħna u anki d-deċiżjoni tagħna li nipproponu sabiex nevitaw anki l-burokrazija u ħafna spejjeż żejda li l-allokazzjoni tal-kompetenzi għal biex jappoġġaw b'mod tekniku daw intervenzjonijiet għandhom ikunu appoġġjati fiħdan l-autoritajiet tal-banek u mhux permezz ta' ħolqien ta' aġenzija ġdida għalhekk aħna nipproponu li rezoluzzjoni unit jiġi maħluq fiħdan il-bank sabiex bekk l-autorità tal-bank sabiex bekk jekk ikun neċessarju f'waqt kriżi ċertu tip ta' arranġament fil-imkien mal-supervizuri nazzjonali Pero għalmenu għalissa ħna qed nipproponu li ma naħolqux aktar burokrazija, aktar pis, jew aktar komplikazzjonijiet fis-sistema. biex nala u għamminnu fil-fat li aħna irridu nevitaw li l-industrija tinħana bħafna eh, regolamenti ġodda u rekwiziti ġodda lek importanti li din tkun waħda mill-aspetti li aħna rridu nżommu f'moħna pero fl-istess waqt u għamminnu li issa rridu naħdmu, ġifri il-parlament u l-proposti tal-parlament għandu jkunu ambizjużi, pero irridu ikunu sensittivi, sensibli u jwieġbu u kol eħtiġijiet u l-aspettattivi tal-persuni li ħna nirrappreżentaw. Dawn l-aspetti ma b'mod partikolari importanti, speċjalment meta nindirizzaw il-kontribuzzjoni għal fond ta' stabilità, dawn iridu jkunu ikkalkolati u mifruxa xaktar kif fuq medda twila ta' żmien. Aħna wkoll tkellimna fuq il-kontribuzzjoni tal-dan il-fond ta' stabilità biex jikwalifikaw għal ratios regolatori biex ma joħolqux peace fuq l-istituzzjonijiet sistematiċi u dan jista' jsir forsi waqt żmien partikolari jekk isenti tiġi indirizzata u diskussa u l-proposta teħtieġ ukoll livell ġdid ta' definizzjoni kif ukoll konsultazzjoni anki mal eh, l-autoritajt neċessari, aħna u koll konxi li lażla għal fast track approach għal banek sistematiċi Fu l-istess linja li aħna din proponi, dawn jistaw waslu għal problemi, ma partikolari l-eżistenza ta' livell fuq żewġ binarji, speċjalment tal-banek, anki l-fatt jekk mhix eh, jiġux klassifikati bħala sistematiċi jew le, anki li konna sitwazzjoni li stess għal kulħadd dinja kwistjoni tiġi diskussa, però minkejja dan l approċċ it tieni aħjar approċċ xaktar ġewwa l-aktar wieħed fattibbli u tajjeb jekk jitqis bħala l-ewwel pass sabiex nilħu livell progressiv ta' qafas Ewropew, ġifiri jider li tkun għażla direzzjoni sensibbli. Mela, għal għanijiet ta' effettivi, pala għan effettiv, il-clearance hija neċessarja. Clearance importanti ħafna, speċjalment kif dan ir-rapport, kif ukoll ir-rwol il-Parlament qed jattribwixxi fuq l-awtoritajiet u għalhekk qed nisħaq bla dubju l-awtoritajiet bankari u r-rapporti li jinħadmu anki li ħadem fuq is-Sur Garcia Margajo u id-direttiva li qed inħadem mis-Sur Sanxis Prasedu. U għalhekk dan ix-xogħol għandu jissaħħa sabiex bekk il-pożizzjoni tal-Parlament hija tkun proposta koerenti u anki solida. Għal dan għalek il-konverġenza tidher li għada possibbli u aħna konna diġà qed naħdmu bħalissa mod partikolari u brabta ma l-indust ma l fond ta' stabilità tal-industrija għaliex dan qed ukoll jinstema fil-proposti ta' kollegi oħra. Mela biex nagħlaq jiena noqgħod fuq l-appoġġ tal-kollegi kollha u l-elementi oħra li ġak kwatajt sabiex bekk il-proposta preżenti tista' tikseb lan aħari li insaħħu il-stabilita, is-saħħa u l-kompetittività Eh, ta' sistema finanzjarja Ewropea fl-istess waqt tkun qed tilqa u tieħu il-tilqa l-sfidi li għandna qudiemna u irridu nħarsu lejn l-ekonomija l-ġdida u anki nisavagwardja u niproteġu min qiegħed il-flus u anki min ħala 16. Ġifieri ningrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u grazzi tal-interess tagħkom u noqgħod fuq l-appoġġ tagħkom anki għal xogħol ġejjini tiegħi. Grazzi. Thank you very much, Elisa. I've already lost my list. Grazie ħafna. Issa Serena Dua, għas-Sinjura Hubner. Grazie, Signora President, nishtiq nibta billi nifraħ l-Elisa għal-rapport taħħa. Naħseb li huwa rapport tajjeb ħafna u ambizzju su kol u jiena nappoġġa ħafna mir-rekomendazzjonijiet ta' Elisa lill-Kummissjoni. Hemm però xi kwistjonijiet li nixtieq inqajjem, kwistjonijiet li jew ma ġewx eh, imnizla fil-rapport jew inkella dawn jistaw ikunu ta' importanza għas suċċess ta' dan il-mekkanizmu f'każ ta' kriżi transkonfinali. Allura, l-ewwel jiena nemmen li hemm bżonn ta' iktar riflessjonijiet fuq l-intergroup asset transfers. Is-sitwazzjoni hija din li fi żminijiet żiena il-headquarters ta' grupp bankarju jista' jordna transferimenti, però din hija operazzjoni one way uh, lejn il-headquarters. F'każ ta' insolvenza, livell ta' sussidjarjetà hemm nuqqas ta' fondi disponibbli li jagħtu rimborst lil kredituri tas sussidjarji għal daqstant il-kredituri palissa u ma iktar protetti fuq livell ta' headquarters iktar mis subsidiaries u dan jagħmel sara lil kompetizzjoni fis-suq intern. Dan ukoll huwa kontra rakkomendazzjoni numru wieħed punt wieħed fir-rapport fejn inti li lan huwa li iżżid il-pożizzjoni tal- u jkun hemm trattament ugwali bejn il-pajjiżi. Irridu nieħdu dan in konsiderazzjoni taħt il-proposta preżenti fejn hemm bżonn ta' mekkanizmu ta' burden sharing ġust għal spejjeż inflitti għaliex dan mhuwiex eżattament indirizzat. Hemm ukoll ir-riskju li taħt il-proposta preżenti il-likwidità tkun offruta lill-istituzzjonijiet u l-spejjeż potenzjali ser ikunu diretti lejn l-istati membri. Fi kuntest ta' rezoluzzjoni u ta' insolvenza naħseb li huwa importanti li nibmu nibnu għafas integrat fuq livell Ewropew għal riżoluzzjoni u għall insolvenza. Dan jista' isir permezz ta' armonizzazzjoni u naħseb li fil-fatt din hija l-opinjoni espressa fir-rapport jew inkella jista' jsir fuq uh, permezz ta' reġim uniku uh, fejn ikonna entità waħda u kulħadd jiġi ittrattat mod ugwali fuq livell pan-Ewropew. Il-komment li uħor tijaj għandu xieqsa ma' distinzjoni li għar proposta fil-rapport, distinzjoni meħtieġa bejn banek transkonfinali sistematiċi u dawk mux sistematiċi jekk nanalizza l izvantaġġi u l-iżvantaġġi jiena wasalt il-konklużjoni li id-distinzjoni tista' tikkrea ħafna iktar problemi milli issolvi l-problemi. Anka jekk tuża kriteri kwantitattivi biex tiddetermina li ma banek huma sistematiċi u dawk li mhumiex, fil-fatt fl-aħħar mill-aħħar dan huwa proċess arbitrarju. Ukoll il-krizi reċenti għattunina li il-banek jikkonsidraw sistema sistematika jew mhux sistematika u naħa l-oħra inħabba li hemm numru l-mitat ta' banek fir rigward ta' sistema sistematika u sistema finanzjarja jiġri x'jiġri l-awtoritajiet jew l-fond riżoluzzjoni ser isalvhom u dan f'dan il-kuntest ser ikollhom vantaġġ kompetittiv konsiderevoli fuq banek oħrajn għal daqstant mhux se jeħilsu mill-sindromu too big to fail u allura ikun jagħmel ħafna iktar sens fl-opinjoni tiegħi li napplikaw l-istess reġim għal gruppi kollha transkonfinali attivi uh, fis sussidjarji jew inkella jew anka le. Il-kriżi urietna biċ-ċar li hemm tendenza biex nagħtu privileġġ għal Partit Nazzjonali ta' Banek għal sussidjarji fi stati membri oħrajn. U allura kif kontet niprofa najt, dan imur kontrarju għal prinċipju fundamentali tal-trattament ugwali tal-kredituri u tal-depozituri kolla indipendentament minn fejn huma bbażati. Il-konklużjoni minn dan kollu huwa li l-Kulleġġ tas Superviżuri fl-opinjoni tiegħi għandu jkun involut mod attiv li maniġjar ta' kriżi fil-gruppi transkonfinali kollha biex bekk jiġu evitati il-problemi u jiena naħseb li għanna nitrattaw il-banek transkonfinali stamatiċi jew le bl-istess mod. L-aħar kumment tiegħi Jiena naħseb li meta li jissa ħna rridu nħarsu lejn il-futur u xanna namlu fil-futur, pero jkunu utli u koll li naraw eżattament kif kienu jaħdmu il-banek qabel ma bdejna dawn il-prassi kolla li fl-ħar mill-ħar waslu għal-krizi finanzjarja. Rapport eh, tal-OECD għal li huma qegħdin jipproponu li immorru lura s-sistema antika, ġifiri l-idea hija li nadu mill-bank eh, model eh, ta' banek universali għal firewalls mm, ġa partij differenti tal-banek u jina analizzajt il-vantagġi kollha għal banek u għal konsumaturi u kon u sanċ dan il-modell ta' transazzjonijiet tal-banek għadu permess, pero Kull bank huwa kapitalizzat mod individwali u allura jekk aħna naħdmu u naħsbu fir-rigward ta' pjaniet ta' kontingenza dan ser jiġi applikat għal kull settur separat tal-bank tal u ikollu jabbozza uh, rekomendazzjoni li tiġi applikata b'mod indipendenti mill-oħrajn. Dan kollu għandu jkun id-detaljat ħafna, jiena naħseb li hemm proġetti ambizjużi ħafna li għandhom jiġu inkorporati f'din is-sistema. Bħala riżultat, problemi f'qasam wieħed ta' bank tal-bank mhux ser jiġi imxerret fil-bqija tal-bank. Jiena minix eżattament ċerta kif nistgħu naċċettaw eżattament li din l-idea u ninkorporawha Pero din hija idea li tajjeb nanalizzawha u nesplorawha. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid li bħala shadow rapporter kien uh, ta' pjaċir li naħdem ma' Elisa u Anna qegħdin nfaċċaw din l-isfida bl-istess mod u l-isfida hija li eh, ikonna sistema li tiffaġġja il-manager tal-kriżi mingħajr ma taffettwa mod negattiv il-banek iktar tajt. Grazzi, Signora President. Grazzi. Kejta kjoġbak. Grazzi ħafna. Sinjora Hubner għalet ħafna minn dak li xtaqt najt jena l-ura musser indum wis. jenu kol nishtiq nirringrazzja li l-Aziza għaxol u tli taħħa. Nista' nifem li għal banek iżar jew medji fl-Ewropa dan kollu jaħdem b'mod tajjeb ħafna fil-prinċipju, però qed nissuspetta li l-armonizzazzjoni tal-liġi tal-insolvenza tidher ħaġa faċli però fil-verità ser tkun xi ħaġa ferm diffiċli. Jiena nixtieq nikkonċentra fuq eh, il-global players il-kbar. U miux ovvju għalija kif dawn jaqgħu taħdan ir-reġim, b'mod partikolari eh, mhuwiex pereżempju ovvju għalija kif Awtorità Ewropea ta' Supervizjoni ser tkun kbira biżejjed fir-rigward ta' staff biex din tkun tista' tagħmel dawn ix-xogħlijiet b'mod effettiv. Wieħed mill-banek kbar waqt il-kriżi kellu 60 regolatur eh, involut ta' kuljum u allura dan seri ovvjament jinvolvi għad kbir ta' nies, għad kbir ta' staff Issa, meta inti kollok bank globali, kif unit Ewropea ta' rezoluzzjoni tista' tinteraġixxi ma' regolaturi globali meta jkollok mod partikolari eh, lill-Istati Uniti jew lill azja li huma eh, importanti ħafna u kbar ħafna f'dan is-settur. Kif tista' tiddikjara falliment, per eżempju, u tibda proċedura ta' insolvenza? Hawnhekk għandek uh, exposure sinifikanti ħafna kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fi swi oħrajn fid-dinja. Il-fattur ta' too big to fail, too big to rescue ma tantx qed jidher qed tiġi analizzata hawnhekk. Il-fond ta' riżoluzzjoni mm, minkejja kemm tidher tajba ma tistax issalva attur da sekk kbir. Għal dan sant għandna bżonn ta' miżuri oħrajn pal per eżempju dawk li ġew allaborati illum flefti fejn għanna suġġeriment minn Paul Tucker eh, permezz ta' rezoluzzjoni ir-regolamentaturi tal-Kanada semmew per eżempju l-equity raisings fi settur tal-banek. U kol, wieħed mir regolaturi tal-Istati Uniti suġġerixxa li l-banek forsi joħorġu eh, paper għal 10 snin li tkun gwali għal liabilities tagħhom u allura bekk għall-inqas ikun qed jagħti ta' mekkaniżmu li permezz tiegħu aħna nkunu nistgħu nibbilanċjaw il-balance sheet tal-banek biex bekk tal-inqas l-ewwel nies li jsofru eh, ikkunu il-kredituri tal-banek u mhux il-persuni li jħalsu it-taxxa. Jew inkella għall-inqas ir-resolution fund li mhux ħatkun kbira biżejjed biex tkopri dan kollu kif nistaw nipparteċipaw f'skema ta' dan it-tip u mhux biss immorru lejn ġurisdizzjoni oħra. Ir-realtà hija kif qalet is-Sinjura Hubner sussidjarja Ewropea li tista' tiġi regolamentata hawnhekk mhux neċessarjament tippermetti mekkanizmu biex twaqqaf flow ta' fondi għal parent company meta jkun hemm kriżi. Aħna rajna fil-kriżi preżenti li meta kien hemm kwistjoni għal kemm is-sussidjarju Ewropew dan ma prevenix il-moviment tal-kapital b'mod partikolari fl-iskema ta' pensjonijiet li tiġi trasferita balla mill-Ewropa uh, fi żmien sigħat ta' dikjarazzjoni. Għal daqstant, hemm kwistjoni kbira fil- fil-rigward ta' players il-kbar net u allura irridu naraw eżattament kif is-suġġerimenti prezentati l-inna jistaw jirrispondu għal dawn il-kwissjonijiet daqseg tal-atturi daqseg bar u is-swieq fl-Europa u kif ukoll fil-bqija tad-dinja. Għal mm, kumpaniji eh, medji nistaw najdu però li dan huwa puntatlu tajjeb ħafna. kellim li miss, jena nishti u koll nirringrazzja l-Elisa ta' xol eccellenti taħħa, aħna jena naqbel ma ħafna minn dak li jintqal fil-rapport u l-idea ġenerali ta' rapport. Ma rridux nirrepetu il- Ma rridux nirrepetu nirrepeti l-punti tajbin li ġa issemmew qabel, mod partikolari fil-rigward ta' kwistjonijiet ta' sussidjarjetà u kol eh, fil-rigward ta' problemi ta' kwistjonijiet sistematiċi mhux sistematiċi u kif nagħmlu b'mod preċiż ħafna dan u kollu dawn ma kollha punti ta' min jaħseb fuqhom. Jena nixtieq inżid tliet kwistjonijiet addizzjonali li nixtieq li nibqgħu naħdmu uh, fuqhom flimkien ma' Alisa u l-bqija ta' Shadow Rapporters L-ewwel net naħseb li fil-dokument mhuwiex ċar eżattament jew inkela mhux imniżel b'mod tagħtu biżejjed li aħna nixtiequ naraw il-kredituri li iħallsu għal parti l-kbira tax-xer tagħhom Fafna mill-pajjiżi fejn operazzjonijiet tal-rescue kienu qegħdin isiru. Dan jinsab fi dokument, pero miux ċar bizzejet, miux b'saħtu bizzejet ta' salima stadju l-kredituri għandhom jinżammu responsabli. U dan huwa punt, punt importanti ħafna. Punti uħor li għanna nħossu importanti u għadan. Intom semmejtu il-dokument tal-OECD. U il-kwistjoni kollha ta' narrow banking jew inkella narrowing f'dan istituzzjoni partikolari. Dak li rajna f'din il-kriżi kien mhux biss il-periklu ta' too big to fail, iżda wkoll l-influenza ta' banek kbar ħafna fi proċessi politiċi. Ovvjament, eh, dan kien varja f'pajjiżi differenti aħna irridu naħdmu fuq il-kwistjoni ta' kemm nixtiequ li jkunu kbar il-banek u blima mod dan ir-reġim ta' intervent tal-krizi jista' jgħin biex jinkoraġġixxi banek iżar u kompetitività għolja fissu iktar iktar milli plejers sistematiċi u influenti ħafna fil-qasam politiku. Allura, dan u importanti ħafna b'mod progressiv għal-fond. Din il-kwistjoni kollha ta' daqs hija importanti u rridu nerġa'w nsemmuha meta aħna nitkellmu dwar il-riforma ta' CD4 u Irridu nitkellmu fuq wkoll meta insemmu il- kreazzjoni tal-font li qed jiġi propost hawnhekk u wkoll hemm il-kwistjoni ta' politika ta' kompetizzjoni li jista' jkollha rwol ħafna iktar b'saħħtu wkoll meta aħna nkomplu niddiskutu il ix-xogħol tal-kollegi tagħna Amerikani. Nishtiq u kol najt li jena nishtiq niddiskuti jekk emx banek sistematiċi importanti biss, jew hekk kux ser ikun hemm fondi kbar ħafna li wkoll jaqgħu taħt dawn il-fondi. Wara li TM aħna rajna li fil-rapport eh, ezma hemm il-kwistjoni kollha ta' font Ewropej, il-possibilità ta' fond Ewropew u dan kien parti mir rapport esma għal daqstant dan għanna niddiskutuh mod iktar dettaljat kif dawn nistaw naqduhom flimkien f'dan ir-rapport ta' issa. Nirringrazzjakom u qed inħares il qudiem biex eh, nkomplu naħdmu fuq din il-kwistjoni ferm importanti. Grazzi ħafna. Issa ser naqra il-lista ta' kellima u għajdu li għak tix tuqux titkelm għandi s-Sinjura Ford, s-Sid Ruling, s-Sinjura Beres, s-Sur Skinner, s-Sur Sanchez Presedo, Jürgen Klut u jien. Għaw xaħti uħar li jishtiq jitkellem? La? Tajab mela imistek inti Viki. Grazzi. Jena nitkellem dwar il-pre-bankruptcy, l falliment ġifiri, qabel il-falliment biex nkunu nistaw insolvu xiftit il-problemi ta' qabel il-falliment. Naħseb li għamil ċol eccellenti ħafna fuq ħafna mill-kwistjonijiet li tqajmu fl ħar xhur għal daqstant nirringrazzjak. Fuq l-ewwel punt tiegħek. Lista tajba ħafna u nixtieq li nibdew bil blanewlini ta' għalfejn għanna bżon dan u għalfejn rridu namlu mitigazzjoni ta' riski. Għal-daqstan trid ikun hemm aċċess għal kapital u nippermettu lin-nies biex jimmaneġġaw dan kollu b'mod aħjar. Allura rridu eżattament niċċaraw x'qed nimmiraw għalih fir-rapport. Ukoll assigurazzjoni ta' trattament ugwali ta' kull klassi ta' kredituri fl-Unjoni Ewropea. Fiħdan klassi ta' kredituri li tradizzjonalment dejjem kienet l-istess, hemm kredituri differenti u b'mod speċifiku hawnhekk qed naħseb dwar l-unsecured creditors. Per eżempju, il-retail depositor jiġi trattat mod differenti mill-SMEs jew inkella mill-wholesale funding. Għal daqstant jekk inti tara kif kredituri differenti qed jiġu ittrattati, forsi nkunu nistaw nindirizzaw każijiet differenti x'kriski jridu nimmitigaw il-min iridu ngħinu biex bekk il- min qed jissellef ikollu uh, ikun jista' jieħu dan ir-riskju b'mod tajjeb. Ukoll dwar l-insolvency loss hawnhekk irridu Nirranġaw din il-kwistjoni tal-insolvency loss, il-cash transfers u l-asset transfers kif għalit is-Sinjura Hubner hemm differenzi differenti ħafna transkonfinali u allura fl-ewwel passi tal-alignments forsi nistgħu naraw x'numa u jkun tajjeb ħafna li naralizzaw li Jekk per eżempju kumpanija tfalli, naraw eżattament x'tip ta' pagamenti se sarux, setgħu ma sarux biex inkunu nistgħu naraw is-sitwazzjoni kif setet kienet minn qabel. Ir-risk dashboard Nixtieq ngħid li din hija lista tajba ħafna ta' x'tip ta' riskju għandu jiġi immoniterat, però din hija dan din hija lista li kull supervizur tajjeb għandu jagħmel monitoraġġ tiegħu xorta waħda. Edin namlu simplifikazzjoni ftit zejda ta' dawn ir-riski et nidħol f'kwistjonijiet wisq tekniċi u għal daqstant jiena analizzajt artiklu wieħed tlieta sitta dwar ir-regolamentazzjoni u d-direttiva e, artiklu wieħed tlieta sitta ta' direttiva jitkellem dwar il-ksur tal-Capital Requirements Directive u ma nafx eżattament li din il-lista twila ħafna e, tista' twassal għal iktar inċertezza Ma rridux nagħmlu kontroll pubbliku jekk eżempju jkun hemm ksur wieħed żgħir f'qasam wieħed biss. Naħseb li allura għaw kwistjoni ta' kif il-Capital Requirements Directive qed tiġi replikata f'partijiet differenti tad-dinja u jekk aħna ikonna regolamentaturi differenti fl-Europa, dan forsi jista' joħloq iktar intertezza Għal daqstant irridu nassiguraw li forsi dan jiġi rifless fuq smoħrajn. Grazzi ħafna Estrid. Grazzi u koll nishtiq nifra Sinjura Ferreira għax xogħol tagħha. Dan jufrilna bażi tajba ħafna biex nibdew ir-riflessjonijiet tagħna. Jien ukoll nixtieq inqajjem għad ta' kwistjonijiet li naħseb li ta' min janalizzahom fiktar dettal. Il-pajjiż tiegħi il Lussemburgu kien milqut ħafna mill-kriżi finanzjarja tal-2008. Aħna rajna problemi fosma differenti ta' banek, deksja per eżempju, kazijiet differenti kellhom jiġu trattati b'mod transkonfinali u b'mod b'urġenza kbira. Però naħseb li aħna rridu nitalmu minn dan kollu u L-ewwel salima għandha tkun li aħna rridu iktar armonizzazzjoni, irrid ikollna qafas Ewropew biex jgħinna nittrattaw kriżijiet futuri uh, bankarji. Naħseb li l-koll naqblu dwar dan, pero f'termini speċifiċi dak li għanna namlu naħseb li u li għanna nassiguraw li il-headquarters u l-branches kollha u sussidjarji tal-gruppi tal-banek għandhom jiġu ittrattati bl-istess mod. X'ifisser dan? Dan ifisser li bħalissa il-krizi tal-2008 u rritna b'mod ċar ħafna li il-headquarters li edin jiffaċċaw ċertu problemi għad irrixxu bħala hoovers. Huma qegħdin jigżbu kemm jista' jkun likwidità mill branches tagħhom. Iċċa din jaxu xi ħaġa li ma setgħux jevitaw, però jekk hemm falliment fil-grupp u dan seta' seħ, għax sfortunatament ma nistawx niprevenuh lanqas mill-li jisir fil-dan jisir jerġa' jisir fil-futur. Ser ikun hemm branches jew sussidjari li ser jisparixxu għal kollox f'rigward tal-claims ta' debituri u ma biss id-direct debtors li ser jamlu talbiet li l-headquarters kunu jistaw jikbru fl-ustura tagħhom dan ser iwassal għal diskriminazzjoni u kol għandu nuqqas ta' approċ ekwitabli. Kif qalet is-Sinjura Abner, jekk aħna rridu li kunem trattament ugwali bejn id-depositories fl-istati membri differenti, allura naħseb li għanna bżon niddefinixxu Afas Ewropew aħjar fir tal-insolvenza tal-Banek Ewropew Ewropej biex bekk il-grupp kollu jittieħed in konsiderazzjoni u dan ikun dawn ikunu fuq l-istess livell bejn il-headquarters, il-branches u s-subsidiaries. Jiena nemmen li dan huwa importanti ħafna u jiena kuntenta li ħafna mill-kollegi jaqblu miegħi. Punt ieħor, aħna għandna bżonn armonizzazzjoni sħiħa fuq livell Ewropew jew inkella għandna reġim ta' 28 li <coughs> ser jieħu post il-leġizlazzjoni nazzjonali f'każ ta' insolvenza. Jien ma tagħmilx differenza dwar l-ebda wieħed, il-punt hu li aħna rridu naġixxu, rridu nidu azzjoni. Punt ieħor fuq il-banek xaġoħra li tqajmet minn kollegi oħrajn, nixtieq ngħid dan li ġej. Din hija xi ħaġa li wkoll semmita s-Sinjura Hubner għandu jkun hemm distinzjoni bejn banek sistematiċi u mhux sistematiċi. Din hija xi ħaġa li għandna inqisuha bħala neċessarja forsi xinies jasbu li hija utli li nagħmlu distinzjoni bejn banek sistematiċi u dawk li mhumiex. Però x'kriterji ser jiġu applikati? X'inhuma l-kriterji obġettivi Din mhijiex xi ħaġa ċara. U jekk ser nagħmlu hekk ser insibu regolamentazzjoni għal banek sistematiċi fuq naħa u tip ta' leġiżlazzjoni oħra li ser tiġi applikata għal banek li għandhom attività transkonfinali u biex inkun onesta ma naħsibx li din hija triq li għandna nieħdu. Ukoll kull bank għandu importanza u allura għanna nieħdu dan fuq livell Ewropew li kopri il-banek transkonfinali kollha din tkun l-aħjar ħaġa u l-iktar ħaġa sempliċi. L-aħar punt fuq il-resolution unit li ser tkun responsabli biex issolvi kas ta' insolvenza jew likwidità għall istituzzjonijiet ir-rapport tas Sinjura Ferriera jitlob għal unit speċifika li tiġi stabilita fil-awtoritajiet Ewropea Ewropej tal-Banek. Ma nafx eżattament jekk din ix l-aħjar ħaġa biex nittrattaw dan kollu. Salvenza tal-banek hija wkoll ir-riżultat ta' nuqqasijiet minna ħata supervizuri u dan rajnieh waqt il-smieħ ta' Sr. Costanzius. Allura, ċinies li ifallu dan ifisser li s-supervizuri Naħseb li allura għanna bżon ta' bot indipendenti biex bekk nevitaw kwalunkwe konflitt ta' interess. Kseni għafaw għalista, grazzi, signor President. Grazzi, Provanx. Grazzi, President. Nirringrazzja il kollega Lisa Ferrera, naturalment dan is-suġġett huwa importanti ħafna u hija ħaġa siwija wkoll illi nitkellmu fuq aspetti oħrajn illi inti wkoll semmejti supervizjoni illi għandha tkun il-punt li jmiss biex ngħaddu għat-tielet kapitolu. U importanti li nitkellmu fuq dan. Meta la Rozier ġi maħtur minn Barroso bħala responsabli għal din it-tip ta' supervizjoni kien għal illi jekk irridu li s-sistema jaħdem tajjeb irridu eh, nkunu nafu se jiġri f'każ ta' kriżi. Eh, ma jfissirx li rridu nkollha nkunu nafu eżattament se jiġri fi kriżi, però nistgħu ngħidu illi eh, tħaddim ta' kuljum jista' jaħdem Eh, tajjeb jekk inkunu nafu x'se jiġri f'kas ta' kriżi. Għal daqstant aħna naħseb ta' minn li tkellmu fuq da minn nistennew li jkun proposta tal-Kummissjoni. Jina għandi tħassib jekk aħna nħarsu li l-approċ tal-Kummissjoni nistennew naraw li ju approċ vertikali. Jista' wieħed jieħu idea kuljum u jista' jara kif taħdem u jiprova jwettaqa <clears throat> <clears throat> Però irridu namlu, biex namlu evalwazzjoni, irridu irrid ikollna dibattitu il-banek ma toġobomx il-proposta illi kollom ħtiġijiet ta' kapital propju. Allora tajjeb, jekk dan għal-banek ma jridux, jridu jikontribwixxu li jkun hemm fond ta' stabilità biex ikollna soluzzjoni pro, eh, lesta f'sitwazzjoni ta' diffikultà jekk ma namlux diskussjoni bħal di, maħna nisemorru ma nas nissa nibxu l-qoddim. Eh, tkellimna fuq il-kwistjonijiet sew, pero ħana nafu illi mbagħad ikun hemm il-konklużjoni ta' 20. Kulħadd imur lura f'pajjiżu m'hemm lebda follow-up u Minna l-oħra nista' anki wieħed jagħmel inversjoni totali mingħajr ma ħadd ma jaċċej. E fil-parlament irridu nħarsu, meta nħarsu lejn soluzzjoni possibbli fil-kien fejn ta' krizi li dawn iż-żewġ affarijiet huma eh, marbutin jew il-banek jisaħħu mod sinifikattiv il-regolamentazzjoni ta' settur biex bekk imbagħad ikun hemm inqas possibilità eh, fi kriżi u jridu jagħmlu inqas kontribuzzjoni f'każ ta' eh, jew inkella għaliex huma jħossu li huma żvantaġġati fil-kompetizzjoni mal-Amerikani jew jħossu li dan huwa fattur ta' riskju mħabba il- eh, situazzjoni, kondizjoni differenti tal-ekonomija Ewropea, allora jridu jaċċettaw li jikontribwixu għal fond ta' krizi. Jina u koll nishti nam referenza għal riflessjoni li għalu ħafna kollegi u jina qbel maħom irridu naraw xinija banka sistemika. Jidirli illi dinija ideja illi ġeja minn lista li kienet imwaqfa mill-Banka Ċentrali Ewropea e, il-krizi riet illi il-problema ma tiġix minn dawn l-istrutturi irridu namlu eh, kemm l islanda kif ukoll l-Irlanda. F'pajjiż hemm proċessi differenti li jibdew minn ċaliq ta' kapital li mhumiex marbutin mal-karattru transkonfinali u li jitlob soluzzjonijiet transkonfinali, soluzzjonijiet fuq livell Ewropew. Aħna dak li interessana mhuwiex tant li nifmu jekk il-bank li eh, beda kollox u attiv f eh, f'15 il-pajjiż. Imma jinteressana inkunu nafu x'effett se jkun fuq il suq Ewropew. Għal daqstant differenza bejn banka sistemika u mhux sistemika miex daqshekk importanti. But fuq dil kwistjoni tar risk dashboard ċo kriteri biex meħt jgħamil sorveljanza tal-banek, jridu namlu evalwazzjoni u nittama li il-rapporter tana tkun tista tinsisti xiftit iktar fuq it-ħejja u l-applikazzjoni u l-fat li jistaw jiġu mqablin il-kriteri jena qed nirreferi hawnhekk għall-istress test. Fil-fatt aħna kiridu najdu dak li xtaqtir. U aktar importanti li wieħed jagħmel il-prova li banka tkun tista, li banki kun jista eh, jeleb dawn il-problemi. Naturalment dawn il kriteri għandhom ikunu kollha maqbulin fuqhom max mux se jkunu kriterji mux se jkunu kriteri sempliċi. Ma tandi żewġ kommenti fl-aħħar. ħafna drabi mhux ċari, ħaġa diffiċli meta wieħed qed jipprova eh, iqabbel eh, u jġib flimkien l-interessi differenti. Meta wieħed joħroġ leġislazzjoni ban wieħed jitlef ħafna drabi eh, lan globali biex natu risorsi għall-ekonomija kollha Ewropea. U dawn l-ideat u proposti f'kompetizzjoni għamlu aktar diffiċli din il-ħaġa. Aħna nitkellmu fuq il-fond ta' stabilità u l-banek ikunu jistaw jaċċedu għalih jekk ikun hemm riskju, però mbagħad hemm ukoll din l-idea illi li nagħmlu depożiti ta' garanzija. U ħaġa din hija ħaġa li rridu nanalizzaw flimkien. Jiena kulħadd jitkellem fuq il- evalwazzjoni tar riskju għax ma nistax nagħmluhom it nejn dawn l-affarijiet. Irridu narmonizzaw id-definizzjonijiet Ewropej tagħna fuq il fuq dak li għandu x'aqsam mal-garanziji ta' depozitu. U sinjura President nixtieq eh, ngħid sempliċement li fuq livell Ewropew aħna zidna il-livell minimu ta' dawn il-garanziji, ta' dawn il-depositi E, il-ċifra, e, il-somma e li wieħed jista' jgarantixxi. Irridu narmonizzawhom dawn il-fondi ta' garanzija ta' depositu. Jena nixtieq li il kommissjoni tamna xi proposti urġentiment. Umbat il-Fond ta' Stabilita tal-Finanza. Hija ħaġa importanti li nizguraw li dana mhuwiex għazvantaċ vantaġġ tal-banek li depositi u permettilna illi nabdu l-attivitajiet ta' riskju u konna eh, nizguraw li aħna nkunu nistaw niddefinixxu din l-attività transkonfinali. Anki meta jkun hemm attivitajiet ta' trading book. Iva, grazzi, Peter. Grazzi. Jena eh, zgur illi dan l-aspet aħna san niċċaraw, kellha bżonn ta' bħaldi, eh, nistan naraw mir-rakkomandazzjonijiet taħafna eh, ta' ħafna nies illi sejrin f'direzzjoni waħda, pero jiena kontent illi provax edha ti proponi approċ abbażat fuq il riski aħna kollha għandna aħna kollha għandna eh, naċċettawa di għax hemm ħafna kapitali differenti. ħafna drabi eh, eh, nitħlu biex nejnu minn ma nifmu dak li għandu jagħmel il-fond ta' stabilità. Però nista' ġanara illi bżonn nikkonċentraw fuq il-banking. U dan huwa kunċett ċar u anki l-iskadenzi li qed nagħtu li nfusna Eja eh, ħagġa ħaġa tajba li nagħtu eh, din il-proposta mill-Kommissjoni sal-2011 u mbagħad ix-xogħol fil-Parlament minn dak il-moment il-qoddim. Huwa ċar li eh, irridu, irridu diġà mill-lum ikonna idea li se tiġi riflessa fid-dibattitu, però dan huwa punta tluq tajjeb ħafna u dawn huma prinċipji li jridu naħdmu lehom. Il-mistoqsija li għandi Najt Iva, nikkonċentraw fuq il-banking, aħna nafu li il-banek ikkawżaw ħafna minn dawn il-problemi, nizguraw il-swieq kapitali, anki Google kellu eh, effetti simili mill krizi Però il-kawza u l-effett kien l-istess, eh, le, rridu naraw li l-effett kien eh, differenti mill-kawza. Fl-assikurazzjoni, ħafna drabi irridu niddifferenzjaw dak li huma l-effetti minn dak li huma l-kawżi. U għal daqstant jekk aħna se nagħmlu fond ġenerali irridu nifmu li aħna qed nitkellmu fuq il-parti sistemika ta' din l-industrija. U l-Parlament ukoll irid jiddeċidi e, kemm nagħtu pis li rapport Ferreira meta wieħed is anki l-iskadenza e, meta nitkellmu fuq liba u l-eżma u l-Lopa, tlet autoritajiet illi se joħorġu, se jemerġu malajr, pero qed naraw li aħna għana orizzont hawnhekk li rridu naħsbu sofu. Jena nipreferi li nżommu il-kalendarju ta'kom għandu jkonna dibattitu ġenwina unek fil-parlament u għek naċċettaw din il-ħaġa jena niproponi illi nimxu lejn dejnu kull diskussjoni li jista' jkollna fuq il-Fond Ġenerali irridu neħu l-emendi kollha eh, illi ninkludu anki dawn it-tlet eh, korpi u din għandha tkun eh, din id-direzzjoni u dawn l-iskadenzi u importanti li ma nkunux responsabli aħna, però nistaw nistgħu nuri li aħna nistaw verament nirsolvu għax għandi xi problemi wkoll fuq il-kwestjoni ta' E sogru morali jew l-atteġġament eh, mingħajr biża ta' eh, ċerti banek anki jekk il-modell ta' biznis tagħhom ma ġiex eh, stressat illi jkun hemm kapital illi jiġi minn banek oħrajn. Dina mhux biżejjed iridu noqogħdu attenti li ma jiġrix ta' u dan din il-levi ex ante dina hemm bżonn niddiskutuha anki il-banek sistemiċi għandhom interess e, l-Amerikani e, dejjem jistaqsu xinuwa verament il-riskju sistemiku ħaġa li jeżisti fil-passat jew nistgħu anki nippreveduh fil-futur. Għax allora qed nitkellmu aħna fuq il-banek sistemiċi qed nitkellmu fuq il-banek transkonfinali, aħna kellna anki il-Landes Banek ġermaniżi li kienu e, e, kellhom problemi problemi, anki Northern Rock fir renju Unit, illi ma kienux qed jagħmlu kwistjoni transkonfinali, però kellhom effett e, fuq il-bilanċ tal-ekonomija Ingliża. Allura irridu naraw x'intenzjonijiet u xi skop irridu inkopru, irridu nżommu dan f'boħna għabel ma, ma naġlu u noħorġu bru riżoluzzjoni li mbagħad tkun vinkolanti. Hemm banek issa illi għandhom ferat ma l unjoni Ewropea kollha ħafna minnhom m'għandhomx laqas biżejjed eh, kapital f'dawk il-pajjiżi u qegħdin jorbtu fuq il-kapital fil-pajjiżi oriġinali. Eh, eh u dinja ħaġa importanti, rridu nirsolvu din il-problema, rridu nirsolvu għessa, eh, u din mannix eh, ninjurawa. U jena nħossu kol, illi jek naslu għal bilanċ ta' responsabilita' minna ħatta l-industrija. Skont il-opinjoni eh, tal-rapporter li dawn huma fondi disponibli b'mod temporali, temporaneo, allora tkun ħaġa jfisser li aħna seri f'direzzjoni tajba. Grazie, Peter. Jena nishti nifraħ lil eh, Signora Ferreiro għaxe e e proponitilna proposta strutturata tajba, tajba, tajjeb u kena possibilità diskutu f'ħafna kwistjonijiet. Em tlet kwistjonijiet em supervizjoni u bat reazzjoni għal krizi. U għavju li fil krizi ma nistgħux noqogħdu nitkellmu fuq l-autoregolamentazzjoni, deregolamentazzjoni, u il-fatt li memx mekkanizmu eh, li jista jaħdem kontra biex jiregolamenta l-krizi. Jina naqbel mal-proposti eh, tal-rapporter. Irridu naraw eh, kif kienu l-interessi tal-investituri ta' u kif nistaw noħorġu anki li ċittadini, għax ma nistawx nsibu sistema fejn il-ftit jistaw jihdu riski un bat l-oħrajn rridu jħalsu ah, E, il-fallimenti tal-oħrajn. Irridu ikolna azzjoni fil pajizi membri, irridu namlu b'mod li jkun hemm gruppi fuq livell Ewropew irridu nifmu xinu ma huma tal-gruppi differenti. U dana jippermettilna mbagħad naraw xinu ma l-vantaġġi tal-gruppi, irridu nagħmlu definizjoni tal-responsabilitajiet. Bżon bżonn affas, bżon bżonn pjani ta' emerġenza, irridu naraw meta dawn il-pjani ta' emerġenza irridu jiġu applikati. U anki fuq dan l-stress test irridu naraw li mumma l-parametri irridu nidefinixxi naqbel stant ma' rapporter. Mbagħad eh, titkellem fuq dawn il-banek sistemiċi, ma' hawnhekk kan nitkellmu fuq riski sistemiċi. Eh, il-banek sistemiċi jridu nkunu f'possibilità l-identifikawhom. L-unika idea li nistgħu nġibu hawnhekk hija li jekk aħna rridu nagħmlu identifikazzjoni tal-banek sistemiċi, allura rridu nagħmlu dan billi nirrispettaw metodu multilaterali u aħna dak li qed nippruvaw namlu hawnhekk ma rridux eh, eh, inneħħu l-perspettiva Ewropea. aħna għandna fil-kondizzjoni sistemiċa għandna bżonn ikonna kriterji Ewropej, però jridu jkunu kompatibbli ma dawk li se jiġu fissati fuq livell multilaterali. Nista' nagħmlu dan ma nista' nagħmlu anke iktar. U għalhekk irridu noqogħdu attenti u kawti Eh, illi ma nibdewx inizjattivi multilaterali eh, minn qabel. Irridu nġibu risposta multilaterali un bat nipruvaw naraw kif aħna sen nirsolvu dawn il-problemi mill-billenti eh, Ewropea u naħdmu fuq ehm, fronti differenti da kif qed tagħmel il-rapporter. Il Umbat il-kwistjoni ta' disponibilità finanzjarji u dan huwa ħaġa differenti minn mill-font ta' depositu, ta' garanzija ta' depositu. Dawn ħadmu bħala garanzija ta' depositu manki bħala eh, fondi strutturali għal sistema. Samet u għet ikun għet jir ikun qed jgħin bank, bank iktar ħaġa faċli mill-li jgħati flus li ċittadini. Eh, Umbat, peress li hemm żewġ tipi ta' banek, dawk ta' depositi, dawk tal-investimenti, allora wieħed mill-aspetti illi E, e, joħroġ soċjetà minn krizi hija nuqqas ta' protezzjoni tal-investituri. Għax mem lebda e, protezzjoni għall-investituri u għemżon noħol u uħom daw, rridu noħol u sistemi biex niproteġu l-investituri. U din għandha tkun sistema utli għax bekk E nkun nizguraw li e, e, il-fondi pubbliċi mbagħad għandhom jiġu zblokkati fil-moment ta' kriżi. Jiena proponi din tre u anki niftakru li jekk hemm possibilità ta' fond sistemika u biex nevitaw riski sistemiċi jridu nevitaw li fis sistema tal-Europa umbat ikun hemm entitajiet differenti, livelli differenti ta' entità u ma irrid ikollhom eh, fondi ta' depositu biex jiproteġu depożit dawk li dawk li dawk eh, li eh, poġġew fus il-banku oħrajn fil kas ta' protezzjoni ta' investituri fil kas liħor. Però għandhom ikunu sistemi illi ikunu jistaw jaħdmu f-situazzjoni differenti. Dik li hija ħaġa importanti hija li konna viżjoni ta' f-moħna. Grazie. Grazie tassew. Nixtieq nerġa' lura għal dak li qalet is-Sinjora Hubner i semmit il-rapport tal-OECD, jiena wkoll tajtu daqatajn, u fil mfat jiena verament eh, interessat f'dak li għalem mek, dak ir-rapport rigward il- konsegwenzi il-kawzi tal-kriżi, skużawni. Aħna smajna fil-fatt li l-IFSC jgħid li l-banek u l-banek normali għandhom jikunu distinti minn xurxin. Daw ma żewġ banek li mhumiex involuti fil-banek tal-investiment u fil-fatt baqgħu ma batewx minn din il-kriżi finanzjarja, għalhekk aħna irridu naraw x'kienu raġunijiet f'din il-kriżi sabiex bekk aħna naraw eh, darbohra x'nistgħu nagħmlu biex ma naħdux l-affarijiet biżgur. Mela, l-OECD mhux biss huwa entita' maqsuma fit-tnejn, huwa entità li rridu naħduha bis-serjetà, anke ristrazzjoni tad-daqs tal-istituzzjoni hija xi ħaġa li b'mod indirett qed tiġi indirizzata minn dan. Anki l-kwistjoni ta' responsabilità u responsabilità legali dawn iż-żewġ tipi ta' banek mhumiex marbuta flimkien u hemmhekk aħna għandna eh, limitu indirett għadda sta l-imprizi u għalek meta nħarsu lejn il-relevanza sistematika mekk għanna indikatur għalek għanna aspet li rridu nħidu konsiderazzjoni f'dan il-rapport. Grazzi. Silvi. Issa l-ura l Silvi. Grazzi tassew. Dispiaċini tal-lina ġejt tard, ma kont eh, kelli appuntamenti uħor u għalek nista nixtieq nitkellem fissam Oli Schmidt għaliex talabni biex nitkellem fismu, ġifrin qed nitkellem ukoll fismi, qed nitkellem fuq ir-riskju sistematiku meta nħares lejn it-twaqif ta' bord ta' riskju sistematiku fl-Ewropa, aħna nistgħu ngħidu li rajna li hemmhekk hemm xogħol diffiċli biex wieħed jiddefinixxi il riskju sistematiku għax faċli wieħed eh, jinsa xi ħaġa jew jinjira xi ħaġa jew inkella twassal xaġa li għadajfa, għax din tista titħallas għal forum, titħalla fin forum oħra. Għalek dan huwa punt li nix tkellem fuq, s-sur xmit ma setax ikun hawnhekk magħna u jiskuża ruħu, però u wkoll eh, jaqsam dan isib ta' li ma jkunx hemm differenzazzjoni. Jix u koll jiringrazzja u koll Sinja Ferreira rapporta ħajna misni bdejt hemmhekk u jaqbel ukoll mal-approċ li l-approċ li tfassal li jitlob il-Kummissjoni biex jressaq lill-Parlament qabel 2011 għafas ta' krizi, ta' amministrazzjoni ta' krizi u jishtiq jara wkoll miżuri komuni limitati u jina wkoll naqbel mal-kwistjoni tal-regoli ta' insolvency. Barra minnek, u wkoll jem referenza għal fat li huwa importanti li il-min ħala 16 m'għandhomx joħorġu l-flus ukoll u għejat il-preżempju tal-Iżvezja. U fuq id-dettal, fuq dan id-dettal ħa nati l-kelm, nati nati dawn id-dettalji lill-Sinjura Ferreira f'teħdan il-Kumitat. Iva ta' bilħa għana koprina din kwestjoni fil-Komitat ta' Krizja lix fil-fat l-Svezja ħarġet mill-kriżi b'mod sodisfadenti anki fit-80 u fid-design. Um, thank you very much. Grazzi tassew, jena naħseb li daw kienu il-kellima kolla li ġew mill-flor u jena nixin nitkellem. Mela, jena kol nilqa il-rapport minn ħata Elisa Ferreira la darba wieħed jibda iħares daqsxejn f'dan il-qasam u għet jista jibda jikoll ħafna ktar mistoqsijiet u għet jkollu anki tweġibiet jisib. Jina u koll tkellimt fit-tul waqt il-konsultazzjoni tal-Kommissjoni fil-fatt Eliza kienet emmek u fil-fatt semat il-kommenti tiegħi dwar l insolvenzi li m'għandix fejn qed nerġa' nirrepeti. Però jien naħseb li id-dilemma li aħna qed naffaċċjaw u li aħna rridu nħarsu l-qudiem b'ambizzjoni ma fl-istess waqt kif intqal diġà aħna qed inħarsu lejn soluzzjoni ta' malajr. Forsi anka nitolbu xi ħaġa tal-Kummissjoni fit-tmim ta' sena li ġejja. Speċjalment meta nqisu l-affarijiet soluzzjoni ġrim ħafna aħna rridu nsibu kol niprofaw nsibu dan il-bilanċ, jekk aħna nħarsu lejn eh, trasferment tal-assi, anki meta nitkellmu dwar trattament ġu, kif ħafna kollegi sem tkellmu fuqhom, aħna fil-fatt dorna ma din il-problema anke fi gwalt sit 2 u ma konniex kapaċi nittemmuha. U fil-fatt jintasi kwik sibt li aħna urejna direzzjoni lejn il-Living Wills u Il-ħsieb li jiena kelli għal minnu meta bdejt dan il-xogħol fuq Insolvency sitnejn kien li ikonna distribuzzjoni adegwata matul iż-żmien rigward l-isħma anki meta nitkellmu fuq eh, is-sitwazzjoni ta' insolvency. Iġveri, mhux biss dwar il- il-wirt min ħajjiħu xiex, Il-kwistjoni hija wkoll dwar il-pjan tat-taxxa ta' testment. Wet irid jaħseb minn kmini u saċertu punt anki jgverna jew imexxi it-tip ta' trasferimenti li għaddejjin. La darba wieħed ikun għadu f'stadju ta' saħħa, jkun għadu b'saħħtu. Għalhekk dan ser ikun diffiċli u jien naħseb li x'aktarx u għatajab li wieħed issib jindirizza b'mod jindirizza dan il-punt mir-reġim ta' 28 aktar mill mill-banik għaliex inkella ħna ser inkunu qegħdin nilqgħu aktar minn dak li nistgħu nifilħu, speċjalment dak li jindu x'jaqsam liġi tal-kumpanija. Però fuq il-meda twila ta' żmien hija ħaġa ta' ċajt, ħaġa ridikoli jekk aħna nistgħu nistennew li konna suq waħdini u suq intern u ma jkollniex mekkanizmu adegwat għall-insolvenzi transkonfinali din tkun eh, ħolqa nieqsa tassew. U għanna il-Komissjoni titratta din il-kwistjoni u anki bekk nibnu passi l-qoddim. Jek issa ndur lejn il-fondi ta' rezoluzzjoni, jek aħna jkollna dawn il-finanzi, jena naħseb li ħafna kollegi eh, edin jitkalmu fuq dan, u xaktarx li dan jista' jseħ, pero jista' jkun hemm pini jew multi għaliex inkella dan se jkawża dannu kbir. Allura, jew qabel wieħed jibda jużom, jew waqt li jibda jużom ħadd irid ikun hemm xi ħaġa li tista' isseħ lil dawk il-persuni li suppost qegħdin jieħdu riskju fil-banik u kif qalu oħrajn dawn il-tipi ta' kapital konvertibli ta' mekkanizmi jidru attrajenti ħafna. Anka l-punt sija keliza li gwart il il-finanzi li jew il-fondi ta' riżoluzzjoni stess joddu bħala kapital, allura ħireċ wisq mill-banek u fl-istess waqt qed nitolbu għom dejjem biex jipprovdu aktar kapital. Allura jisu għam xi ta' inkonsistenza hawnhekk li issa qegħdin ngħidu li rridu tipi ġodda ta' kapital. Ġifri kapital konvertibli, forsi anki dan il-fond ta' riżoluzzjoni sta' jkun kapital. U bat jekk aħna nħarsu li jekk li għal dak li qed nagħmlu fid-direttiva ta' rekwiżiti ta' kapital, qed immorru lilin jekk ikollna anki tip ta' kapital eżotiku. Meta fl-istess waqt għanet nipruvaw namlu aktar sempliċi din ir reżoluzzjoni ġifri rridu nħarsu lej daw l-elementi u anki nirriflettu jekk għandni xi soluzzjonijiet eh, f'dak li qed iseħħ f'Basel. Ġifri hemmhekk għandna problema fuq medda twila ta' żmien, però ma tistax toħloq dawn l-affarijiet aktar eżotiċi fl-istess waqt tajt li hawn għadu attenti għax aħna rridu l-affarijiet aktar sempliċi għax kella b'dan il-mod aħna nkun qegħdin noħolqu zbilanċ u anki rridu naraw kemm ħajkun kbir dan il-font. Jekk aħna nħarsu dak l inkita fil-Financial Times illum, nistgħu naraw x'ġara wkoll fil-Banek tar-Renju Unit li il-valur inerenti ta' tal-garanziji hija ugwali tal-profit tal-bank, ġifri 50 miljun sterlina, ġifri daħu jkunu fondi enormi u ma nasibx li huwa eh, nistaw nidħlu nittrattaw b'dawn l-ammonti kbar ta' flus, ġifri rridu nimxu pass pass. U anki bħala parti ta' Living wheels hemm l-istess argumenti wkoll Irridu naraw kif nistaw inħarsu lej dawn l-affarijiet u naraw li ċertu affarijiet ikomplu jaħdmu bħal sistemi ta' ħlasijiet, eccetera, eccetera. Però irrid ikun hemm ukoll xi tip ta' suġġetti li iva jistgħu ifallu x'aħna mhux ħan npoġġu ruħna f'pożizzjoni li jekk xi ħaġa jew wis kbira li tista' tfalli aħna u mbagħad insalvaw kollox, irid ikun hemm xi partijiet li jistgħu jgħoddu ċfri din jew ser nżommuhom separati jew inkella ser noħolqu distinzjonijiet, però rridu naraw kif ser nimxu l-qudiem. Pero naħseb li ntom miltu pass tajjeb hawnhekk meta rejtu it-triq fuq dawn l-affarijiet. Jiena naħseb huwa post sensibbli qabel ma twatina tweġiba li tajdinna wkoll li l-SSIS hija huwa rapport inizjattiva li għandu struttura li aktar riġida minn dak normali, minn kien hawn fil-mandat tal-aħħar li kellna tiftakru minna bir-rapport ta' Sinjor Rasmussen. <clears throat> Emmek forsi jem nsibu aktar il-ħsibijiet tagħna, forsi rridu naslu għal aktar rekomendazzjonijiet konkreti fejn aħna qed nitolba leġiżlazzjoni li trid tkun riġida. Issa aħna għanna regola ġdida ta' proċedura, regola 42 u il segretarjat qed jaħdem ħafna u bisħieħ biex joħroġ eh, b'definizzjoni ta' kif da dan ir-rapport qed jiġi prezentat, però jiena naħseb li ser tkun varjetà fil-fatt kif aħna wassulna għal rapport ta' Sinjor Rasmussen, però inti ser jgħidulek b'notifika qabel id-data ta' skadenza għall-amendi. Jinaħseb li dan eh, kien punt importanti li najdu issa aktar minn najdu qabel. Wara, skużawni, s-sinjura Eliza biex nishtiq t-respondi u nishtiq li kolna u kol kem xejn aktar ħin għall interpretazzjoni biex ikonna lokal koordinatur biex jitkellmu. Well, uh, well, thank you very much. Grazzi tassew għal kontributi kollha u anki għal mistoqsijiet u suġġerimenti u sinjali ta' sab ta' poċ ta' kritika jina għamilt ħafna noti ta' dak li ntqal, pero nishti u koll li koni konverzazzjoniet personali ma' kullħat li għal daw kolla li jishtiqu. Sabiex aħna n-edu nfaslu b'mod konkret ċertu proposti sabiex bekk nkunu nistaw intejbu dan ix-xogħol u bla dubju aħna bħal dejjem ninsabu fiħdan din il-kwistjoni komplessa rigward it-tini aħjar approach kif nishtiqu nimxu u kemm realistikament nistaw nimxu l-qoddim. U għadan it-trade-off li naħseb li huwa l-essenza ta' dak li aħna nistaw namlu jina mux ħankun qed inwieġeb il-kellima kollha li jagħmlu mistoqsijiet għax inkella tkun ħaġa surda, però ħadd nota tajba għal dawk il-kritik għal dik il-kritika kollha rigward it-trasferment tal-isħma u tal-assi u naħseb li dan jorbot tajjeb ma għażla politika li aħna rridu meċu l qoddim ġifieri. F'dan l-istadju aħna jew insaħħu dak kollu li għandu x'jaqsam ma' saħa tas-suq intern jew inkella naqaw lura ftip ta' approċ protezzjonist nazzjonalistiku. Għalhekk jien nħoss li l-proposta minna tal-Parlament trid tkun u tittimxi lejn su intern aktar integrat u anki imsaħħa sabiex bekk anki fuq livell internazzjonali insaħħu il-kompetitività tagħna. Però għalkemm qed ngħid dan jiena nilqa in konsiderazzjoni li hemm interessi nazzjonali u anki lezzjonijiet nazzjonali u għalhekk hawnhekk nixtieq insaħħa u nisħaq fuq dan il-punt li aħna ħaqna din il-proċedura ta' armonizzazzjoni permezz ta' tisħiħ tal-kulleġġ ta' supervizuri id-diskussjoni dwar l-entitajiet, ġibri l-kolleġi ta' supervizuri, pero kol iċ-ċer jew inkella ir-wol mexxejn tal-eba. Għalhekk din hija soluzzjoni li jiena ippruvajt imexxi l qudiem u xtaqt inżid ukoll il-rivitalizzazzjoni jew t-tiġdid tal-approċċ tal-Memorandum of Understanding. Jiġifieri għal ċertu kwistjonijiet npoġġu l-preżenza l tal-Ministri tal-Finanza li għandu ħafna xiejdu f'dak li għandu xieqsam l-interessi nazjonal. Pero l-punt principali u li man isux dan kollu pala pass rigidu, pero pala pass kif għana nistaw kolna naftim reċiproku fuq l-istituzzjonijiet ta' kif jew xtib ta' metodoloġija il-supervizur qed juża u nevitaw situazzjoniet fej aħna affaċċjajna fil-krizi, iġifiri li uħut mill-supervizuri jiltaqwa l-ewwel darba f'moment kritiku fejn il-ftehim reċiproku tal-situazzjoni tal entita hija nulla. Din, dan huwa punt prinċipali nix li nisħaq fuq, ġifri hawnhekk għandna għażla kritika. Unbad la dubju hemm ammont ta' kommenti li qed jitkellmu dwar il-banek sistematiċi, l-iżolament tal-banek sistematiċi, unek nisħaq l-idea li aħna ma neħdux il-banek sistematiċi mod distint mill-grupp tal-banek. Aħna nixtiequ li jkollna ktib ta' regoli biex ikollna ftehim reċiproku, anki approċ Ewropew, pero jekk aħna ħanibdew dan l-istadju u nibdew nidħlu fil-kwistjoni tal-eba, ġifiri ir ruol meċċej fil-kriżi jew f'sitwazzjoni ta' kriżi għal banek kollha transkonfinali din tkun xi ħaġa assurdu tkun ma tkunx tista' tkun possibbli. Minnaħa l-oħra nista' niddiskuti u nifhem jekk il-banek kollha anke il-banek transkonfinali jibdew minn issa l qudiem jikkontribwixxu għal dan il-fond ta' stabilità, per jekk aħna nitolbuhom biex jikkontribwixxu għas fond sistematiku ir-riskju il-salvataċ li jiġi minn dawn il-banek sistematiċi u din toħodna lura għal tiġdid. Għalix ċana sissa għadna ma nix dan l-istadju, nistaw nevolvu, pero għadna ma wasal nix dak l-istadju, ma nix nara dan l-aspet pala wieħed possibli. Tilet punt għandu xjaqsa ma laqxinu lan ta' dan intervenzjoni. U jina sepp li kienet Viki li sammiet dan il-punt. Iva għanna salvataċ għanna bank sistematiku dan qed joħloq aktar periklu. Dan ukoll jidħol fid-dibattitu ta' kemm għandu jkun kbir il-font. Jiena naħseb li lan ma jinstabx fil-rapport għaliex jaqabbara l-ambitu, però jiena fis-qarrija qatt li dak li aħna qed nippruvaw nindirezzaw u id-dimensjoni pubblika tal-servizzi finanzjari għalhekk dan u l lan tal-intervent, riabilitazzjoni jew inkella eutanazja. Dawn huma żewġ possibiltajiet. Però jekk aħna ser nidħlu fl-eutanazja f'dak il-każ aħna jew fir-riabilitazzjoni għandna fema ċara tal-bank ta' min ħajħallas għal dan din il-problema, għalhekk nirkomanda nissuġġerixxi li f'dawn il- f'dan xol xogħol transkonfinali nissuġġerixxi li nistqarru b'mod ċar min ser iħallas għal bank li falla, min ħajħallas għal salvataġġ ta' bank u anki dan ma jistax issir f'qafas ġenerali, però irid issir ban komuni, però rridu nikkonċentraw fuq entitajt speċifiċi u nixtieq nisħaq dak li għan zven, punt 8, li irridu nespandu il toolbox pero ikolna swaps ta' dejn fekwitajiet u dan kollu jrid jiġi diskuss però minnaħa l-oħra ma jistax ikolna klassi ta' kredituri u depozituri li jiġu trattati b'mod differenti fost il-nazzjonalitajiet differenti, ġifi fuq bażi nazzjonali. U dan huwa mistqarb mod ċar fl-ewwel punt tiegħi. Jiġifieri għalkemm qed ngħid dan kollu hemm kwistjonijiet oħra bħad DGS. Kif naħdmu fuq dawn il-pjanijiet ta' kontingenza, li ndaħlu entitajiet oħra aktar milli naraw xiġri meta l-banki kabbar jew ikun marbut interkonness ma' istituzzjonijiet oħra li mhumiex indirizzati smod speċifiku hawnhekk. Jiena konxja ta' dawn id-diffikultajiet, il-problema i kemm u raġonevoli eh, li nieħdu l-ewwel pass. Ġifieri eh, dan huwa trade-off u f'dan l-ispirtu Il-proposta tiegħi kienet li immorru kemm jista' jkun li lin. Però nifmu li ma nistgħux imorru wis fix-xifer għax inkella l-affarijiet ma jkunux jistgħu jaħdmu kif suppost. Mela biex nala jiena nixtieq nirringrazzja għal darboħra, għas suġġerimenti kollha li saru, jien ħanieħu konsiderazzjoni dak kollu li jista' jitressa minnaħat tal-kollegi tiegħi jina interessat u nirringrazzja u koll lilkom ikoll jekk intom tixtiequ titħlu diskussjoni aktar dettaljati jekk din dejjem tistassi fi gruppi aktar żgħar, fi strutturi aktar żgħar. Għaliex bħalissa diffiċli nitkellmu f'din il-forma. U għalhekk nittama li nirċivi l-proposti u suġġerimenti kollha minn ħadd Thank you, thank, thank you very much. Um, I just Grazzi ħafna. Jena sa ser ngħidilkom eh, dati ta' skadenzi, dati ta' skadenzi għall-emendi, jan nofsinhar sinar fi 22 ta' april, un bat ser nħidu konsiderazzjoni tal-emendi fl-ewel ta' ġunju nivvotaw fl-ikon fi 22 ta' ġunju, u un Naħdu għal plenarja wara li nerġaw lura mill-vakanzi tas sajf ġifiri dan sirkun waqt il-plenarja eh, ta' settembru, l-ewel wahda. Tajjeb, bażikament aħna ikkonkludejna il-laqa tagħna, però kifet iktar kmieni ikun tajjeb kieku il-koordinaturi u l-amministraturi jibqgħu ma jimportax anke jekk l-oħrajn jibqawna u għawnu kol biex bekk ikollna nkun nistaw niddiskutu ftit dwar is ta' l-erba wara nofsinhar. Grazzi.